għanna bidla fl-agenda fuq il-loġazzjoni għal eh, skont l-artiklu 88 smajna l-Kommissjoni aktar kmini u se jkunem diskussjoni fuq dan il-punt għalmenu ekk ftemu li se jamlu il-kollegi. Issa, avvisiħor għanna tim tal-television li għedin għawnek fis-sala televizjoni Daniza. U dawn interessati f'Dan Jurnsen. Uh, eh, dan sempliċement biex kunu tafu, sinjuri. Spenden von Gewebe und Zellen. Ich rufe auf den Abendung. Mela naddu għal eh, votazzjoni 23 dawk favur kontra min qed nara mhix qed nara sewja il-President ħanerġgħu nippruvaw nivvotaw. Signora Rostet eh, talbet eh, li tamil rapport ta' ħal-ewwel hekk jogħġbok hekk ma jimportax dejjem, Sur President. Dann stimmen wir zuerst ab über den Tagesordnungspunkten. Tajjeb, mela se nivvotaw fuq il-punt numru 11 l-ewwel il-tielet program ta' azzjoni multianwali tal-Unjoni fil-qasam tas saħħa l-periodu 2014-2020 bititlu Is-saħħa għad kabbir. Rapporter is-Sinjura Gross Tett. Qabel ma nivotaw għandi avvis ieħor emendi 180 u 78 minn Karin Karenbach ġew irtirati. Issa, en għan ukoll emenda bil-fom uh, eh, 125 u 73 sa 94. M'għandix iktar vizi x'namel? U issa Naddu bil-vot u naddu għall-emenda konsolidata wieħed A dawk favur. Kontra. ditx. Emenda konsolidata numru wieħed dawk favur. Kontra. assess tridu t-ċekjaw. Niċċekjaw jgħid il-President votazzjoni elettronika fuq emenda konsolidata numru wieħed. Kulħadd tivvota? Mela, votazzjoni maluqa. 26 favur, 14 kontra. Għaddit. Kompromess numru 2 dawk favur. Kontra astensjonijiet. Għaddit. 92 dawk favur. Kontra astensjonijiet u design dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ 94 emenda bil-fom għadni kif għattilkom dwar din l-emenda orali Dawk favur? Kontra? Nochmal, irgendwie scheint mit der Übersetzung etwas nicht in Ordnung zu sein. Nochmal, wir... Milli daraw uh, problema bl-interpretazzjoni, jajt il-President. Nerġaw nivvotaw fuq l-emenda erba u design u fil-bidu uh, ta' din uh, is-seduta għattilkom illi kienem or emenda bil-fom u li t-tini parti ġiet irtirata. Ja, wir stimmen so wie vorgesehen ist ab mit dem Oral Amendment. Wer ist dafür? Mela, nivvotaw din l-emenda orali, dak favur, kontra. Astensjonijiet u disajn dawk favur kontra astensjonijiet għaddit itre seba dawk favur kontra astensjonijiet imma se jkollna niċċekkjaw jgħid il-President eh, vot elettroniku fuq itre seba. Kulħadd tivvota? Votazzjoni magħluqa. 27 favur, 27 kontra. Allura din l-emenda maddiċ. Xi tridni nagħmel dak kien vot elettroniku. Jiena qed nara li din l-ewwel darba li qed tiġri xi ħaġa bħal din u jiena ndunajt illi l-magna tiegħi ma ħadmitx. Il-vot issa magħluq e, jiena nassumi illi l-magni tal-votazzjoni qegħdin jaħdmu kif suppost. Aħna aktar kmini għamminna votazzjoni elettronika u skont ir-regoli. Jiena fuq il-lista tiegħi għandi plus imma e, ir-regoli jgħidu li f'dawn il ċirkostanzi id-maddiċ. Issa, l-emenda 96 dawk favur kontra astensjonijiet. Se jkollna niċċekkjaw vot elettroniku fuq l-emenda 96. Kulħadd ivvota il-grupp tal-PPE għandhom tlet membri iktar mill-li suppost. Tajjeb wis, ekk aħjar, Karl Heinz. Mela, votazzjoni maluqa, 34 favur, 23 kontra. U l-emenda għaddit. Seba'w disajn dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Seba dawk favur kontra astensjonijiet għaddit disajn favur kontra astensjonijiet għaddit disajn favur kontra astensjonijiet għaddit it-3 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Mija favur kontra astensjonijiet maddiċ. Amenda mija wieħed dak favur kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess tlieta favur kontra astensjonijiet għaddiet. U s-samela Naddu għal-paġna li mis, l-emenda 102, favur, kontra, assenzjonijiet għaddit. Emenda 9 dak favur, kontra, astensjonijiet għaddit. 111 dawk favur. Kontra, astensjonijiet Għaddiet. 112 dawk favur. Kontra. Astensjonijiet. E konna niċċekjaw, jgħid il-President, niċċekjaw fuq l-emenda 112. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. 28 favur, 31 kontra, ma maddeċ. 113, dawk favur, kontra. Se jkollna nerġgħu niċċekkjaw fuq 113 votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivota? Votazzjoni magħluqa. 29 favur, 31 kontra ma ddiċ. 114 dawk favur. Kontra. Astensjonijiet għaddit. 115 dawk favur, kontra. Astensjonijiet ma ddiċ. Itre 10 favur, kontra. Astensjonijiet ma Kompromess tekniku dawk favur. Kontra astensjonijiet għadda. Emenda 116 dawk favur. Kontra astensjonijiet għaddit. Itre 11 dawk favur. Kontra astensjonijiet għaddit. Itre 12 dawk favur. Kontra astensjonijiet għaddit 118 u 117 dawk favur kontra astensjonijiet maddit maddewx. Emenda 119 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. 120 favur kontra astensjonijiet għaddit 121 favur kontra Astensjonijiet għaddit 122 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit 124, 123 dawk favur kontra astensjonijiet maddewx. 125 bl-emenda orali dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ. Issa minajr il-emenda orali dawk favur. Issa rridu nerġaw nivvotaw minajr il-emenda orali fuq 125 dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ. 126 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet 127 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet 128 dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ. 129. Dawk favur? Kontra? Astensjoniet għaddit? 130 dawk favur? Kontra? Astensjoniet maddeċ? Mija tnejn u tletin niskuża ruħi, jgħid il-President, 131 dawk favur. Mija wieħed u tletin dawk favur, kontra, astensjonijiet, aħjar niċċekjaw niċċekjaw fuq 131 vot elettroniku. Kulħadd vota, votazzjoni magħluqa. 38 favur 24 kontra għaddit. 132 vot maqsum fuq l-ewwel parti dawk favur kontra astensjonijiet għaddit it-tieni parti favur. Rapporteur għanna problema bit-traduzzjoni Franċiża. Ġifiri, intom ivvotajtu fuq l-emenda 131 u bil franċiż smajna emenda 132 u jienat l kollegi tiegħi li kellhom jivvotaw favur fil waqt li aħna konna kontra l-emenda 131. Jiġifieri kien hemm żball bil-interpretazzjoni bil franċiż fuq in numru ta' l-emenda. Jina nishtiq illi nerġaw nivvotaw. Jina kelli kien fil-fatt kien hemm xi żball bin-numru tal-emenda fil-interpretazzjoni Franċiża. Huwa possibbli tistaqsi Sinjor Grostet illi nerġa' nivvotaw fuq din l-emenda? Iva, jiena ħadd eh, jiena indunajt li l-grupp tal-PPF kien qed jivvota kontra kienem 24 vot kontra. Mela irridu inkomplu. Għanna le irrid nirrepeti jekk joġbok tajt is-sina Grostet. Jiena fl-interpretazzjoni bil-Franċiż smajt se nivvotaw fuq l-emenda 132. U jiena staġibt li inti maċċi li l-vot kien maqsum U aħna se nivotaw favur, konna beħsibna nivotaw favur l-emenda 132, imma dak li inti għat bil-Ġermanis kien li aħna konna se nivotaw fuq l-emenda 131, imma fil-headphones jina smajt 132, għalle kiena tajt indikazzjoni zbaljati li l-kollegi tana, għalli xattilom jivotaw favur fil-waqt li aħna ridna nivotaw kontra l-emenda 131. Eh, skużani, kienet kien fil-fat zbal ta' l-interpreti. Jiena kont qed insegwi b'attenzjoni kbira imma sar zbal. Iva, huwa veru. Imma hija biss l-interpretazzjoni bil-Franċiż. Iva, u nista' nikkonferma dan għaliex jiena kont qed insegwi s-sinjal tal-kollega tiegħi Franċiża, is-Sinjura Grostet Signora Grostet, jiena kont et nistenna illi i tina il-sinjal u jiena staġibta li xaħna ridna nivotaw kontra imma din in-naħa tal-Kamra ivvotat favur għaliex l-interpretazzjoni li semat i eh, eh, għamlet għamlu zbal fil-fatt. Issa jekk kien hemm zbal irridu nerġaw nivvotaw fuq dik l-emenda. Il-President, jiena kont qed nitkellem bil-Ġermanis, inti tifhem bil-Ġermanis. Jekk ir-rapporter se tinsisti nista' nerġgħu nivvotaw, imma u inti votajt kontra xorta waħda, sinjura, allura fejn il-problema? Tajjeb wisq. Mela, biex ma noqodux eh, naħlu nofstanar sħiħ eh, infetqu fuq di, nerġaw nivvotaw fuq l-emenda 131, vot elettroniku. Signor Grostetti ringrazzja l-President. Il-President, kullħat vota? Il-PPE eh, jaqta nej minnis li t-votaw bħalissa, hemm wieħed zejiet, tajab wis issa qegħdin sew. Votazzjoni maluqa, 31 favur, 32 kontra maddiċ. L-emenda 132 votazzjoni maqsuma fuq l-ewwel parti dawk favur, kontra, astensjonijiet. għaddit. it-tieni parti dawk favur, kontra, astensjonijiet, mish ċara, ikkonna niċċekjaw fuq it-tieni parti ta' l-emenda 132. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa favur 24 kontra 39. Le, reġajna kien hemm vot żejjed mill-grupp tal-PPE, se jkollna nerġgħu nivvotaw fuq din it-tieni parti. Emenda 132 fuq it-tieni parti vot elettroniku. Kulħadd tivvota? Votazzjoni magħluqa. 24 favur, 36 kontra mela it-tieni parti ma L-emenda 137 daw favur kontra astensjonijiet għaddet 136 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet 138 dawk favur kontra astensjonijiet deċ 139 dawk favur kontra Nitċekjaw vot elettroniku fuq l-emenda 139, ekk joġobkom. Kulħat vota? Votazzjoni maluqa. 40 vot favur, 23 kontra. Dik kienet ċara imma minnaw fuq ma stajni naraw sew. Eh, emenda 140, vot maqsum fuq l-ewwel parti favur, kontra astensjonijiet għaddit, tieni parti da favur. Kontra astensjonijiet għaddit. 141 dak favur. Kontra astensjonijiet għaddit. 142 dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ. Budget 10 favur kontra astensjonijiet għaddit 145 taqa 143 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit 144 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 146 favur. Le, emenda orali. Vot maqsum. Fuq l-ewwel parti dak favur. Kontra astensjonijiet għaddit. It-tieni parti le diktaqa'. emenda 147 favur kontra astensjonijiet għaddiet itre 14 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet votazzjoni maqsuma fuq li mess 148 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet tieni parti dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ. 149 daw favur kontra astensjonijiet Nitċekjaw. Votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni maluqa. Vot zejjed tal-PPE. ħajkonna nerġaw nivvotaw fuq l-emenda 149. Vot elettroniku kjoġobkom. Kulħadd tivvota? Votazzjoni magħluqa. 31 favur, 29 kontra. Għaddiet it-3 15 dak favur kontra astensjonijiet maddeċ. 150 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Niċċekjaw fuq l-emenda 150 jina der li li għaddit imma tridu t-ċekjaw, mela n-ċekjaw votazzjoni issa samaluqa 31 favur u 30 kontra għaddit. 151 dawk favur. Kontra. Astensjonijiet għaddit. 152 favur kontra stensjonijiet għaddit 153 dawk favur. Favur 153 kontra astensjonijiet maddeċ. 154 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit 158 dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ. 155 dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ. Neċċekjaw fuq 155. Kulħadd tivvota? Votazzjoni maluqa. 34 favur, 27 kontra. Għaddit. 156 dawk favur, kontra astenzjonijiet għaddit. 157 dawk favur, kontra astenzjonijiet għaddit. 159 dawk favur, kontra astenzjonijiet maddiċ. 160 favur, kontra astensjoniet għaddit 161 dawk favur kontra astensjoniet maddeċ 162 dawk favur kontra astensjoniet maddeċ 163 favur kontra astensjonijiet maddeċ budget 11 dawk favur kontra astensjoniet maddiċ. 165 favur kontra astensjoniet maddiċ 164 favur kontra ast neċċekjaw, jgħid il-President, votazzjoni elettronika fuq 164. Votazzjoni maluqa, favur 31 kontra 29 għaddit. 11 u itre 16. Dak favur kontra sensjonijiet għaddew, baġ 12 favur kontra astensjoniet għaddit 166 dawk favur kontra astensjoniet maddiċ 167 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit 168 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. 169 dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ 170 favur kontra astensjonijiet maddeċ 171 favur kontra astensjonijiet għaddit 172 dawk favur tridu nitċekjaw tajjeb fuq 171. Qed nitċekjaw fuq 171 votazzjoni miftuħa, kulħadd ivota, votazzjoni magħluqa. 29 favur, 30 kontra. Maddeċ. 172 dawk favur, kontra astensjonijiet maddeċ, it 13 dawk favur, kontra astensjonijiet maddeċ, 174 favur kontra astensjonijiet deċ 173 favur kontra astensjonijiet deċ 157 no, 75 favur kontra astensjonijiet għaddit emenda 176 bl-emenda orali fuq l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddit. Tieni parti taqa, amenda 177 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Amenda 12 u 18 huma identiċi favur kontra astensjonijiet għaddit. 13 favur kontra astensjonijiet maddeċ. 178 favur kontra astensjonijiet għaddit 179 votazzjoni elettronika fuq 178. Kolħat vota Votazzjoni maluqa. 30 favur, 30 kontra u hekk maddiċ. Mela, 179 dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddit Badger 14 favur kontra astensjonijiet mhix ċara votazzjoni elettronika biex niċċekjaw. Badge 14 votazzjoni elettronika kulħadd vota Votazzjoni magħluqa. 26 favur, 33 kontra maddiċ. Mija wieħed u tmenin dawk favur kontra astenzjonijiet i itret satax? favur kontra astenzjonijiet maddiċ, 182 daw favur kontra astenzjonijiet miex ċara niċċekjaw votazzjoni elettronika 182 kulħadd ivvota votazzjoni maluqa. 30 favur, 30 kontra maddeċ. 183 dawk favur, kontra assenzjonijiet għaddit. Itre 20 favur, kontra assenzjonijiet għaddit. Baġ 15 favur kontra astensjonijiet maddeċ 185 favur kontra astensjonijiet għaddit emenda 86 dawk favur kontra, astensjonijiet maddiċ, emenda 87 dawk favur, kontra astensjonijiet għaddit. 188 dawk favur, kontra, astensjonijiet. Jider li maddeċ imma ħjar niċċekjaw votazzjoni elettronika. Kulħadd ivota? vota Votazzjoni maluqa. 37 favur, 25 kontra għaddit. 189 favur, kontra astensjonijiet għaddit. Itra 21 favur kontra astensjonijiet maddeċ. Itra 22 favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 13 favur kontra astensjoniet għaddit. 190 dawk favur kontra astensjoniet għaddit. Itre 23 favur kontra astensjoniet għaddit. 14 favur kontra astensjoniet għaddit itra 24 vot maqsum fuq l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet it-tieni parti dak favur kontra astensjonijiet għaddiet ukoll. Emenda 15 b'emenda bil-fom favur kontra astensjonijiet għaddiet 191 Rossi favur kontra astensjonijiet maddeċ 192 favur kontra astensjonijiet maddeċ 193 favur kontra astensjonijiet 194 favur kontra astensjonijiet maddeċ 195 favur kontra astensjonijiet għaddiet 196 favur kontra astensjonijiet għaddit itre 25 favur kontra astensjonijiet mish ċara votazzjoni elettronika itre 25 kolħat vota votazzjoni maluqa 39 favur 21 kontra għaddiet. Kjoġobkom darbohra li jdejkom sew. 197 favur kontra assenzjonijiet għaddiet. 198 dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ, emenda 199 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 200 votazzjoni maqsuma fuq l-ewwel parti tlet parti. Tlet partijiet fuq l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet it-tieni parti favur kontra astensjonijiet maddeċ it-tielet parti favur kontra astensjonijiet maddeċ 201 dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ 202 favur kontra astensjonijiet għaddiet 16 favur kontra astensjonijiet għaddiet 203 favur kontra astensjonijiet mitejnu 204 favur kontra astensjonijiet għaddiet 205 favur kontra astensjonijiet għaddit 206 favur kontra astensjonijiet maddeċ 17 favur kontra astensjonijiet għaddit 18 favur kontra astensjonijiet niċċekjaw fuq l-emenda 18 votazzjoni elettronika kulħadd ivota votazzjoni maluqa 30 favur, 32 kontra maddeċ, 207 dawk favur, kontra astensjonijiet għaddiet, kompromess erba dawk favur, kontra astensjonijiet għadda. Mela naddu issa għal 208 tieni parti dawk favur, kontra astensjonijiet għaddiet. niċċekjaw fuq 208 votazzjoni elettronika kulħadd ivota. 32 favur, 30 kontra, għaddit. 213 dawk favur, kontra, Astenzjonijiet għaddit. Neċċekjaw fuq 213 vot elettroniku. Kulħadd tivvota? Votazzjoni magħluqa. 31 favur, 32 kontra maddiċ. Emenda 19 favur. Favur. Kontra astensjonijiet għaddiet budget 16 favur kontra astensjonijiet għaddiet 214 l-ewwel parti dak favur kontra astensjonijiet mhix ċara votazzjoni elettronika. Kulħadd ivota Votazzjoni maluqa. 32 favur, 30 kontra, għaddit. 214 it-tieni parti taqa. Mela, 216 dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddit, 217 favur, kontra, astensjonijiet għaddit, 218 favur kontra astensjonijiet għaddit 219 votazzjoni maqsuma fuq l-ewwel parti. Dak favur kontra astensjonijiet għaddit, tieni parti favur kontra astensjonijiet maddiċ. 220 favur kontra astensjonijiet għaddit, kompromess 5 favur kontra astensjonijiet għaddit, Issa naqbżu għall-emenda 21 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Itre 26 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 22 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 228 favur kontra assenzjonijiet għaddiet. ħan iċċekjaw fuq 228. Votazzjoni miftuħa, kulħadd vota. Votazzjoni magħluqa. Ħamsa favur u 18 kontra ovvjament għaddiet. Budget wieħed favur kontra astenzjonijiet għaddiet budget tnejn favur kontra astenzjonijiet għaddiet 23 taqa 24 taqa u kol 31 dak favur kontra astensjonijiet għaddiet 32 favur kontra astensjonijiet għaddiet 33 favur kontra stensjonijiet għaddit, emenda 34 favur, kontra stensjonijiet għaddit, 35 favur, kontra stensjonijiet għaddit, itre wieħed favur, kontra astensjonijiet taqa. 36 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 37 favur kontra astensjonijiet għaddiet 38 favur kontra astensjonijiet għaddiet le 38 maddiċ 39 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet 39 it-tieni parti dawk favur kontra astensjonijiet għaddit tnejn favur kontra astensjonijiet għaddit budget, budget 3 dafür dagegen Budget leta. favur kontra astensjonijiet għaddit emenda erbajn favur kontra astensjonijiet maddeċ Mela dan iġibna l-47 zewġ partijiet l-ewwel parti dak favur kontra astensjonijiet għaddiet it-tieni parti favur kontra astensjonijiet maddiċ Wieħed 41 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 42 Liza favur kontra astensjonijiet maddeċ budget erba dawk favur, kontra, astensjonijiet għadde 43 favur, kontra, astensjonijiet għaddiet 44 favur, kontra, astensjonijiet, Nitċekjaw 44 votazzjoni elettronika. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. 42 favur, 21 kontra għaddit. 45 favur, kontra, astensjonijiet għaddit, itre 2 daw favur, kontra, Astenzjonijiet Liberali kif tixtiqu tivvutaw? Mela aħjar niċċakjaw, jgħid il-President. Kulħadd tivvota tajjeb votazzjoni magħluqa. 28 favur, 35 kontra, i 32 taqa. Budget 5 dawk favur, kontra astenzjonijiet għaddit. Menda 46 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 48 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 3 favur kontra astenzjonijiet maddeċ. 50 votazzjoni maqsuma fuq l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddit, tieni parti favur, kontra astensjonijiet għaddit. 51 favur kontra astensjonijiet għaddit. Sitta dak favur kontra astensjonijiet għaddit. 57 57 dak favur kontra astensjonijiet maddeċ 60 favur kontra astensjonijiet għaddit 61 favur kontra astensjonijiet għaddit 62 favur kontra astensjonijiet maddeċ 63 favur kontra astensjonijiet għaddet 64 favur kontra astensjonijiet għaddet i 3 favur kontra astensjonijiet maddeċ 65 favur kontra astensjonijiet għaddit itre erba dawk favur kontra astensjonijiet għaddet 67 favur kontra astensjonijiet għaddit 69 favur kontra astensjonijiet għaddit 70 dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ 72 favur kontra astensjonijiet maddeċ 71 favur kontra astensjonijiet għaddit, 73 emenda orali fuq l-ewwel parti dawk favur. Kontra. Astensjonijiet maddiċ. Issa, irridu nivvotaw minajr l-emenda orali. Min eh, jirrit jivvota favur, min, 73 minar l-emenda orali, favur kontra astensjoniet maddiċ, 74 favur kontra assenzjonijiet għaddiet 75 favur kontra astensjonijiet maddeċ 76 favur kontra astensjonijiet għaddiet itre 5 favur kontra astensjonijiet għaddiet 77 favur kontra. ħanerġaw nivvotaw fuq 77 dawk favur. Kontra. Astensjonijiet maddeċ. Hamsa dawk favur. Ħan iċċekjaw 77 votazzjoni elettronika. Kulħadd ivvota? vota Votazzjoni maluqa. 24 favur, 39 kontra. Maddiċ. Emenda 5. Favur, kontra, astensjonijiet għaddit. Budget 7. L-ewel parti. Votazzjoni maqsuma fuq l-ewel parti favur kontra astensjonijiet għaddit. It-tieni parti favur kontra astensjonijiet maddiċ. 79 favur kontra astensjonijiet għaddit 80 favur kontra astensjonijiet għaddit 81 favur ħa nitċekjaw fuq l-emenda 80, emenda 80, votazzjoni elettronika. Votazzjoni maluqa 32 favur 29 kontra. Għaddit. Aħna ma rridux nintelfu il-konverzazzjonijiet koma eh, ma importax komplu. 80 favur kontra astensjonijiet għaddit. 82 favur kontra astensjonijiet għaddit. Issa, votazzjoni elettronika finali, votazzjoni miftuħa, kulħadd tivvota, votazzjoni magħluqa. Tlita u sittin favur, ebda vot kontra. Nifirħu l-rapporter fuq dan il-vot li ma setax ikun iktar ċar mill-li kien. Grazzi ħafna għax-xogħol li għamiltu nirringrazzjaw l segretarja So. Dann springen wir jetzt zum Punkt 10. Die Berichterstattung Naddu issa għal punt numru 10. Għawnek għanna il-rapporter Signora Jana Kudakis u għanna l-emenda 23 favur kontra astenzjonijiet ma taddix 24 favur kontra astenzjonijiet taddi 25 favur kontra astenzjonijiet taddi 26 favur. Xaħat talab għal verifika dwar numru 25. Mela, verifika għal emenda 25. Kulħat vota? Votazzjoni maluqa. 33 favur, 28 kontra. Taddi. 26 favur. Kontra astenzjonijiet. Taddi. Emenda konsolidata numru 1 favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. Juri 2 favur. Kontra. Ma taddix. 30 favur. Kontra astensjonijiet taddi 31 favur kontra astensjonijiet taddi 32 favur kontra astensjonijiet naħseb li maddiċ bekk nadwal 33 favur Eh, Inna sorpriz li għedin titolbu verifika dwar 32, mela niverifikaw 32, kullħat t-vota? Votazzjoni maluqa. Ma taddix. 33 favur. Kontra. Astenzjoniet, ma taddix. Emenda konsolidata numru 2 favur kontra astenzjoniet taddi. 38 favur. Kontra, astenzjonijiet taddi. Juri 3 favur. Kontra, astenzjonijiet taddi. 39 l-istess, favur, kontra, astenzjonijiet jaddu. Issanna erba identiċi, juri sitta favur. Kontra, astenzjoniet ma taddix 44 favur Jiena ħabbart il-remenda b'mod ħażin il-kellim fil-fatt 41, 42, anzi 39, 40, 41, 42 u votajna dwar dan flimkien. Jekk wieħed u 40 u 42 ġew adattati, 43 taqa. Juri wieħed maddiċ u wissa qegħdin fuq amenda 44 favur kontra astensjonijiet taddi. 45 favur kontra astensjonijiet taddi. 46 favur kontra astensjonijiet taddi. 47 favur kontra astensjonijiet taddi. 48 favur kontra astensjonijiet ma taddix, pero nivverifikaw 48 votazzjoni nominali. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. 31 favur, 30 kontra. Taddi. 49 favur. Kontra. Astenzjonijiet. Taddi. 50 favur. Kontra. Astenzjonijiet. Taddi. Emenda konsolidata numru 3 favur. Kontra. Assenzjonijiet taddi. 56 favur. Kontra. Assenzjonijiet taddi. 57 emenda orali favur kontra Assenzjonijiet taddi. Tini parti taqa 58 l-istess proċedura favur kontra sanzjonijiet taddi. Tini parti ta' juri erba favur kontra assenzjonijiet taddi, juri ħamsa favur kontra astenzjonijiet ma taddix. 59 favur kontra astenzjonijiet taddi. Emenda konsolidata numru 4 favur kontra astenzjonijiet taddi. Em sanadu għal emenda konsolidata numru 5 favur kontra astenzjonijiet taddi. Issa 68 favur kontra astenzjonijiet taddi 69 favur kontra astenzjonijiet taddi 70 favur kontra astenzjonijiet taddi emenda konsolidata numru 6 favur kontra astenzjonijiet taddi naddu għal emenda konsolidata numru 6a favur kontra astenzjonijiet taddi 78 favur kontra astenzjonijiet taddi 79 favur kontra astenzjonijiet ma taddix 80 favur kontra astenzjonijiet ma taddix 81 favur kontra astenzjonijiet taddi 82 taqa 84 emenda orali favur kontra astenzjonijiet 85 favur kontra stenzjonijiet taddi 86 favur kontra stenzjonijiet taddi 87 favur kontra stenzjonijiet taddi 88 emenda orali favur kontra stenzjonijiet taddi 89 favur kontra astenzjonijiet ma taddix emenda konsolidata numru 7 favur kontra astenzjonijiet taddi 95 favur kontra stenzjonijiet taddi 96 favur kontra stenzjonijiet taddi 97 favur kontra astenzjonijiet taddi 98 favur kontra astenzjonijiet taddi 99 favur kontra astenzjonijiet taddi Bek naddu issa l-premessi, emenda wieħed favur kontra assenzjonijiet taddi. Tnejn favur kontra assenzjonijiet taddi. Tlieta favur kontra assenzjonijiet taddi. Erba favur kontra assenzjonijiet taddi. Hamsa favur kontra assenzjonijiet taddi. Sitta favur kontra astensjonijiet taddi. Juri A favur kontra astensjonijiet ma taddix. Seba favur kontra astensjonijiet taddi. Tminja favur kontra astensjonijiet taddi. Disa favur astensjonijiet taddi. 10 favur kontra astensjonijiet taddi. 11 favur verifika dwar numru 10 mela Votazzjoni nominali dwar amenda numru 10. Kulħadd vota. Votazzjoni magħluqa. 33 favur, 29 kontra. Din taddi. 11 favur kontra astenzjonijiet taddi. Juri E favur kontra astenzjonijiet taddi. Emenda 12 favur kontra astenzjonijiet taddi. 13 favur kontra astenzjoniet di jurige favur kontra astenzjoniet ma ta' taddix 14 favur kontra astenzjoniet di 15 favur kontra astenzjoniet di 16 favur kontra astenzjoniet taddi 17 favur

Edin fuq numru 20 jgħid il-President. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Taddi. 21. Favur. Kontra astenzjonijiet. Taddi. Votazzjoni tal-aħħar vot elettroniku. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota. Kulħadd tivvota. Ħames kollega da ma votawx. Votazzjoni maluqa. Mela għanna 54 favur, 4 kontra. Zewċ astenzjonijiet nifirħu li rapporter il-Sinjura Jana Kudakis. Produire comme l'article 52. L'artiklu 52 eh, jipermettinna eh, l nżidu opinjoni minoritarja biex nżidu għamadan il-rapport. Hm? Bis heute Abend ist die Frist dafür. Tajjeb, inkomplu, punt numru 12, dispożizzjonijiet komuni dwar il-fondi Ewropej u dana u kol jirrevoka il-regolament, etc. etc. Fondi strutturali, basikament għawnek, dispozizjoniet komuni dwar il-fondi strutturali. Sofi Okoni, hija rapporter, emenda 30, favur. Kontra. Astenzjonijiet, taddi, 30, favur kontra astenzjonijiet ta' 11 favur kontra astenzjonijiet taddi 32 favur kontra astenzjonijiet taddi 33 favur kontra astenzjonijiet taddi 34 favur kontra Assenzjonijiet ma taddix 35 favur kontra astensjonijiet ma taddix 36 favur kontra astensjonijiet taddi 37 favur kontra astensjonijiet taddi 38 favur kontra astensjonijiet taddi 39 favur kontra astensjonijiet taddi 12 favur kontra astensjonijiet taddi 42 eh, favur kontra astensjoniet ma taddix 43 favur kontra astensjoniet ma taddix 44 favur kontra astensjoniet ma taddix 45 favur kontra astensjonijiet taddi verifika 45. Il-votazzjoni hija miftuħa. Kulħadd tivvota. Fadlenna kollega oħra tajjeb mela votazzjoni magħluqa. 31 favur, 29 kontra din tgħaddi. 13 u 46 identiċi, favur, kontra stenzjonijiet tgħaddi, 47 favur. Kontra astenzjonijiet ma taddix. Niverifikaw 47. Kulħat vota votazzjoni maluqa 27 favur 32 kontra astenzjoni waħda di ma taddix 48 favur kontra astenzjonijiet Taddi, 49 favur, kontra Mandi idea jgħid il-President niverifikaw 9 u elettroniku votazzjoni nominali kulħadd ivvota. Votazzjoni madwa. 22 favur, 36 kontra eh, għanna votazzjoni differenti, mela, 14 issa favur. Kontra. Mil-ġdid, 14 favur. Kontra. Astenzjoniet taddi. 50 favur. Kontra. Astenzjoniet taddi. 51 favur kontra astenzjoniet taddi 52 favur nivverifikaw 51 51 votazzjoni elettronika kulħadd tivvota. votazzjoni magħluqa 24 favur 34 kontra ma taddix 52 favur kontra Astenzjonijiet. Xed jiġri fil-grupp politiku li għadu ma vvota, ħadd ma vvota. Mill-ġdid, mela 52 il-votazzjoni miftuħa. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Taddi. 53. Niverifikaw? Niverifikaw. 52. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Wieħed u tletin favur, 27 kontra. Taddi. 53 favur. Kontra stenzjonijiet taddi. Mela, 55 favur. Kontra astenzjonijiet taddi. 56 favur kontra stenzjonijiet taddi, 57 favur kontra astenzjonijiet jidir li li din did pero ħer verifikaw 57 votazzjoni elettronika kullħat vota vota kullħat vota votazzjoni malwa 30 favur 27 kontra taħdi 58 favur Kontras ma tatix. 59 favur kontra Astenzjoniet ma tatix. 15 favur kontra astenzjonijiet taddi. 60 favur kontra astenzjonijiet taddi. 61 favur kontra Astenzjoniet ma tatix. 62 favur kontra kontra stenzjonijiet tal-di. 63 favur kontra astenzjonijiet ma taddix 64 favur kontra astenzjonijiet tal-di 65 favur kontra astenzjonijiet ma taddix 66 favur kontra astenzjonijiet ma taddix 67 favur kontra sanzjonijiet taddi 68 favur kontra astensjonijiet ma taddix 69 favur kontra astensjonijiet ma taddix 70 favur kontra astensjonijiet ma taddix 61 favur kontra astenzjonijiet Maħni ċerti, mela niverifikaw wieħed u sebajn kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Votazzjoni magħluqa. 35 favor, 22 kontra, astenzjoni waħda din tgħaddi 16 Għanna emenda orali għonek, Iva? Il-rapporter, jek joġbok. Grazzi, President, eżis kollegi. Emenda orali li proponilkom il-Komissjoni sem fil- ħidma tal-Kumitat ta' Segwitu bleħen konsultattiv u bl-istess mod il-Parlament Ewropew jista' jieħu sem ukoll anki uh, vot eh, bħala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 Kien hemm problema bil-interpretazzjoni mill-kabina Angliża. L-interpretu jiskuża ruħu bil-kabina Angliża. 74. Favur kontra stenzjonijiet taddi. 75 favur kontra astenzjonijiet ma taddix 76 u 77 favur kontra assenzjonijiet ma jaddux 78 favur kontra assenzjonijiet ma taddix 18 favur kontra assenzjonijiet ma taddix 19 favur kontra astenzjonijiet ma taddix 20 favur kon anzi niverifikaw numru 19 mela votazzjoni nominali kulħadd vota votazzjoni magħluqa 27 favur 31 kontra di ma taddix jekk joġobkom fiduċa fil-president tiegħekom mela 20 favur kontra. Ah, Astenzjoniet ma taddix, 21 favur kontra. Astenzjoniet taddi, 79 favur kontra. Astenzjoniet taddi, 80 favur kontra astenzjonijiet taddi. 22 favur kontra assenzjonijiet taddi. 81. 81 favur kontra astenzjonijiet ma taddix 82 favur kontra astenzjonijiet ma taddix 83 favur kontra astenzjonijiet taddi. 84 favur kontra astensjonijiet taddi. 85 favur kontra astensjonijiet taddi. Issa l-emenda konsidata numru 1 favur kontra astensjonijiet taddi. Mbatt għanna zewċ eh, emendi identiċi favur kontra astensjonijiet taddi 24 favur kontra stenzjonijiet taddi, 25 favur kontra stenzjonijiet taddi, 89 favur kontra astenzjonijiet ma taddix. 26 favur kontra stenzjonijiet taddi, 27 favur kontra stenzjonijiet taddi, 28 favur kontra stenzjonijiet taddi, 9 favur kontra assenzjoniet ma taddix 91 favur kontra assenzjoniet ma taddix 92 favur kontra assenzjoniet taddi 93 favur kontra assenzjoniet taddi 94 favur kontra Assenzjoniet ma taddix 95 favur kontra Astenzjonijiet. Ma taddix. 96 favur. Kontra. Astenzjonijiet. Taddi. Ma taddix. Ma taddix. Wieħed. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Ma taddix. Nejn. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Taddi. 29 favur. Kontra. Astenzjonijiet. Ma taddix. Sitta. Favur kontra assenzjonijiet taddi. Favur kontra assenzjonijiet taddi. 8 favur kontra assenzjonijiet taddi. Votazzjoni nominali issa. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota. Votazzjoni maluqa. 57 favur, għanna vot wieħed kontra nifilħu lis sinjura Oni, Okoni. Grazzi ħafna rapport ta'kom, għaxxol kollu ta'kom u naddu għal votazzjoni li mis. Für den Europäische Fonds für regionale Entwicklung und das Ziel. Dispozizjoniet komuni dwar il specifici li konċernaw il-Fond Ewropew għall-Investiment Reġjonali u l-investiment li għandu fil-mira tkabbir ekonomiku u revoka tar-regolament numru 1080-2006. Dan huwa rapport tal-Kumitat Reġi, il-Kumitat Reġjonali, ħan votaw fuq l-opinjoni ta' Mario Pirillo. 15 favur kontra stensjonijiet għaddiet, 16 favur kontra stensjonijiet għaddiet, 17 favur kontra stensjonijiet għaddiet, 18 favur kontra astensjonijiet maddiċ 19 favur kontra astensjonijiet għaddit 20 favur kontra astensjonijiet għaddit 21 favur kontra astensjonijiet għaddit 23 favur kontra astensjonijiet maddiċ 24 favur Erboxrin, għad darboħra, ma favur, kontra astenzjonijiet per irridu verifikaw mot elettroniku fuq l-24. Kulħadd vota. Votazzjoni maluqa. 22 favur, 33 kontra maddiċ. 25 favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ l-istess maġġoranza, numru 1. U 26 favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. 27 favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. 28 favur. U 29 flimkien favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. 30 favur. Kontra astensjonijiet maddiċ 31 favur kontra astensjonijiet għaddit verifika minisċert iċċert lanqasin jiti president namlu verifika fuq 31 kuħat il-fota votazzjoni manuqa 21 favur, 35 kontra maddiċ. 32 favur, kontra, astensjonijiet maddiċ. 2 favur, kontra, astensjonijiet għaddit. 33 favur, kontra, astensjonijiet maddiċ. 34, 35 flimkien, nistess. favur, kontra, astensjonijiet għaddit. 39 le għansa qabel 38 38 mela favur kontra astenzjonijiet maddiċ 39 issa favur kontra astenzjonijiet maddiċ 40 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 41 favur kontra astensjonijiet maddiċ emenda 42 favur kontra astensjonijiet għaddit 43 favur kontra astensjonijiet għaddit 44 favur kontra astensjonijiet għaddit 45 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 46 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 47 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 48 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 49 favur għanzi 50 maħħa fl-imkien. 49 favur kontra astenzjonijiet għaddow. 51 favur kontra astenzjonijiet għaddit 53 favur kontra Astenzjoniet. ma nafx Minu verifika elettronika fu 53 kuħat vota votazzjoni maluqa 44 favur 12 kontra Grazie, tal-li ċerajtu. Dan il-punt 52 favur kontra stenzjoniet dit, 54 favur kontra stenzjoniet dit, 55 favur kontra ta' dit, 56 favur kontra ma' dit, 57 favur kontra ma' dit. 4 favur kontra astensjonijiet għaddiet 58 favur kontra astensjonijiet għaddiet 59 favur 59 favur kontra astensjonijiet maddiċ 60 favur kontra astensjonijiet maddiċ 61 favur kontra astensjonijiet maddiċ Anzi, għaddit, jiet il-President, mi niskuża ruħi. 62, favur, kontra. Nomlu verifika elektronika. Vot miftuħ fuq 62. il vota, votazzjoni maluqa. 47 favur, 9 kontra, lebda stenzjoni, rridu verifika, eh, rridu waqfa, jew għanna nkomplu bil-votazzjoni. Għaddit bieċara. 63 favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Imre tistaqsa fejqijat il-kafe. Issa, nkomplu 64, favur. Kontra. Astenzjonijiet ma diċ. Għan nerġaw niverifikaw? Niverifikaw fuq 64. Vot miftuħ. Għat vota, votazzjoni manuqa. 60 favur, 27 kontra, għaddit. 65 favur, kontra, astensjonijiet, għaddit. 66 favur, kontra, astensjonijiet, għaddit. 67 favur, kontra, astensjonijiet, għaddit. 68 favur, kontra, astensjonijiet, għaddit. 69 favur, kontra, astensjonijiet, għaddit. Issa, l-annessi, كونترا ħamsa favur kontra astenzjonijiet għaddiet. كونترا favur kontra ني għaddiet. 73 favur كونترا għaddiet ستة favur كونترا astenzjonijiet għaddiet 70 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 7 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 8 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 74 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 9 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 75 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 10 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 11 favur kontra astenzjonijiet għaddiet Le? Verifika? Kif tridu? Fuq 11 mela. Naħseb li qabel ma taraw ir-riżultat għandi naċċetta li kelkom raġun. Votazzjoni magħluqa m'għaddiċ bil-kbir. 12 issa favur kontra astensjonijiet Maddiċ, 13, favur. Kontra. Astenzjonijiet. Addiet, 14, favur. Kontra. Namlu verifika. Għax, mux ċar il-vot. Vot elettroniku fuq 14, favur. Anzi, kullħat vota Vot malu 34 favur 22 kontra għaddit. Vot elettroniku issa fuq il-vata ħari, vot miftuħ. Kulħat vota Votazzjoni maluqa. 50 favur, 2 kontra, proset Mario Perillo. Wir kommen jetzt zum Tagesordnungspunkt 14. Issa naslu għal punt 14 fuq l-agenda, il-fond ta' kohezjoni u tħassir tar regolament tal-Konsil 1480 2006 Nibdow, 19, favur, kontra stenzjonijiet maddiċ, 20 favur, kontra stenzjonijiet għaddiet, 21 irtirata, Wieħed favur kontra astensjonijiet maddiċ. Namlu verifika x'ma nafx eżatt President. Kulħadd ivota. Votazzjoni magħluqa. 39 favur, 14 kontra, għaddit. 22 favur kontra. Astenzjonijiet. Tajjeb. 22. Vot elettroniku. Kħat vota? Vot malu. 28 favur, 23 kontra. Għaddiet. Chris Davis, 23 issa. Favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ. 2. 24, 25 26 flimkien, favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Għaddu f'daqqa. 27, favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. 28, favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. 30 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 3 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 31 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 32 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 4 favur kontra astenzjonijiet Għaddiet 34 favur kontra astensjonijiet għaddiet 35 favur kontra astensjonijiet għaddiet 5 favur kontra astensjonijiet għaddiet 36 favur kontra astensjonijiet għaddiet 37 favur kontra astensjonijiet għaddiet 38 favur verifika fuq 37 Mena namlu l vot elettroniku fuq 37. Kulħadd vota. Vot Malu. 31 favur, 23 kontra. Faddit, issa 6 favur, kontra, astensjonijiet għaddit, seba, favur, kontra, astensjonijiet għaddit, erbajn, favur, kontra, astensjonijiet għaddit, erbajn, favur, kontra, astensjonijiet għaddit, erbajn, favur, kontra, astensjonijiet għaddit, tmenja, favur, kontra, astensjonijiet għaddit, 44 favur kontra astensjonijiet għaddit 45 46 dak favur kontra astensjonijiet għaddew 9 favur kontra astensjonijiet għaddew 10 favur kontra astensjonijiet għaddew 47 favur kontra astensjonijiet maddeċ 48 favur kontra astensjonijiet għaddit 49 favur kontra assenzjonijiet mish ċara nieħdu vota elettroniku. Kulħadd vota? Votazzjoni maluqa. 36 favur, 15 kontra. Għaddiet. 50 favur kontra astensjonijiet maddeċ 51 favur kontra astensjonijiet għaddit 12 favur kontra astensjonijiet għaddit 52 favur kontra astensjonijiet maddeċ L-annessi issa 13 favur kontra stensjonijiet għaddiet 53 favur kontra astensjonijiet mux ċar nerġaw nivvotaw fuq 53 mod elettroniku. Kulħadd tivvota vota Votazzjoni maluqa. 22 favur, 32 kontra, maddiċ, 14 favur kontra. Astenzjonijiet għaddit. 55 a favur kontra. Astenzjonijiet għaddit. 54 favur. Le, għan iċċekjaw 55 a votazzjoni elettronika. Kulħadd tivvota vota Votazzjoni maluqa. 30 favur, 23 kontra għaddit. 54 favur, kontra, astensjoniet maddiċ. 55 b favur, favur, kontra, astensjoniet maddiċ. 56 favur, kontra, astensjoniet għaddit. 57 Ta' 58 favur kontra sensjonijiet għaddit 60 favur kontra astensjonijiet għaddit 61 favur kontra astensjonijiet għaddit bizbrix 15 favur kontra astensjonijiet għaddit 16 favur kontra astensjonijiet għaddiet 64 favur kontra astensjonijiet maddiċ 62 favur kontra astensjonijiet maddiċ 63 favur kontra astensjonijiet għaddiet 65 favur kontra ma maddiċ 17 favur kontra astensjonijiet maddiċ 18 favur kontra astensjonijiet maddiċ għaddit jikorreġi ruħu l-President, issa nivvotaw fuq la bozza opinjoni kif ġiet emendata, kulħadd vota votazzjoni magħluqa, 55 vot favur, ebda vot kontra, ebda astensjoni. Nifirħu l-rapporter. U dan iġibna għal punt li mis il-network ta' telekomunikazzjoni trans-Ewropew tħassir ta' deċiżjoni numru 100, anzi 1336 barra 97. Mela, l-emenda 19 dawk favur, Emenda 19 favur. Il-punt fuq l-agenda numru 15 emenda 19 għandi bżon kafejajt il-President. 19 għaddiet 20 favur. Kontra astensjonijiet għaddiet 21 favur. Kontra astensjonijiet għaddiet 22 favur. Kontra astensjonijiet għaddiet 23 favur. Kontra astensjonijiet għaddiet 3 u 24 favur. Kontra. Astensjonijiet. Maddeċ. 25 favur. Kontra. Astensjonijiet għaddit. 4. 5, 6, 7 u 9. Ġew irtirati minn 4 sa 9 irtirati 26. Favur kontra astensjonijiet mhix ċara nivvotaw b'mod elettroniku fuq 26 votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota votazzjoni magħluqa, 30 favur, 25 kontra. Għal stant għaddit, 27 favur kontra. Astensjonijiet għaddit, 28 favur kontra astensjonijiet għaddit, 30 favur kontra astensjonijiet għaddiet 8 favur kontra astensjonijiet maddeċ 31 favur kontra astensjonijiet għaddiet 10 favur kontra astensjonijiet għaddiet 32 favur kontra astensjonijiet maddeċ Żewġ emendi identiċi 11 u 33 nivvotaw fuqhom fl-istess ħin favur kontra astensjonijiet għaddew. 34 favur kontra astensjonijiet għaddew għaddiet 35 favur kontra astensjonijiet għaddiet 36 favur kontra astensjonijiet għaddiet 37 favur kontra astensjonijiet għaddiet 12 favur kontra astensjonijiet għaddiet 13 favur kontra astensjonijiet għaddiet 39 favur kontra astensjonijiet maddeċ 14 favur kontra astensjonijiet għaddiet 15 favur kontra astensjonijiet għaddiet 16 favur kontra astensjonijiet għaddiet 17 favur kontra astensjonijiet għaddiet premessa 22 emenda 2 ġiet tirata l-aħħar emenda 18 favur kontra astensjonijiet għaddiet votazzjoni finali elettronika fuq la bozza opinjoni kif ġiet emendata, kulħadd ivvota. Votazzjoni maluqa. 53 vot favur e, u astensjoni waħda nifirħu l-rapporter Surrossi eine Minute pro... U issa naddu għal dak li għadna li konna se namlu, jiġifieri diskussjoni qasira, jiġifieri minuta għal kull kellim għaliex il-kummissarju qiegħed jistenna wara l-bib. Sur Sejba, grazzi ħafna Sur President, Iva jiena kont labt ftit iktar ħin għaliex inqisi li dan huwa suġġett importanti ħafna qed nitkellmu dwar ċomp u l-komposti tiegħu f'artikli tal-ġojellerija u aċċessorji għax-xar u kif nillimitaw l-użu tiegħu. Il-Kumitat ma suġġerixxa ebda eżenzjoni għaliex ħass li il-Komitat Responsabli għall-Evalwazzjoni Soċjoekonomika eh, ħareġ b'żewġ eċċezzjonijiet għabbażi li kien eh, ġustifikat għal ċerti prodotti tal-kristall Eh, kienem il- eh, studios soċjoekonomiku mbagħad il-Kummissjoni estendiet din eh, l-esenzjoni għal prodotti tal kristall kollha. Ġie adottat dokument Water. Amongst these so from which lead might be released. Und weiter unten, given the fact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 L-ideja hawnhekk huwa li wieħed jilbes il-ġojelli mhix problema ma li wieħed iddaħħal fħalqu xi eh, ġojelli eh, illi fihom dan iċ-ċomp, ovvjament dan huwa riskju. Issa ċomp mhuwiex eh, memx ammonti accettabli ta' ċomp għal daqstant kollu huwa kull ammont huwa perikolus. il-privattivi qed hemmhekk il-riski huma baxxi u jeżistu alternattivi. Jiena ma naċċettax dawk eh, li qed jgħidu hemmhekk aħna għandna t-teknoloġiji u eh, dawn il-kumpaniji jinsabu fl-Awstrija eh, nistgħu naqbżu għalihom dawn il-kumpaniji u jiena ngħid nistiden l-Komissjoni biex tara dokumenti kollha illi tawna u li ma tiċħaċ il-periklu li rappresenta dan li tirrappreżenta din is-sustanza b'mod partikolari meta aħna għandna sustanzi alternattivi fuq is-suq. Il-Kummissarju se jidħol fil-Kamra fif minna u ftit sekondi oħra naqra il-President jaqra l-isem tal-persuni li qegħdin fuq il-lista tal-kellima Naħseb nistaw imorru niklu flasha ta' bil-lejl il-lejla jgħid il-President naf li suġġett huwa importanti u kontroversjali jekk kienu possibbli kulħadd se jkollu minuta u nofs mhux iktar. Nibdew bis-Sinjura McKevin, minuta u nofs. Sur President, il-Kummissarju, il-Kummissarju, il-Kummissjoni diġa edaw? Iva, xina għandi mistoqsija għall-uffiċjali tal-Kummissjoni jina jidir li illi din il-miżura hija maħsuba biex aħna u limitu eh, massimu għal ġojjelli li fjom iċ-ċomp, jiġifieri intom eżentajtu l-ħġieċ, jiġifieri dak li qal Richard Zaber tfisser illi dawk il-partijiet tal-metall tal-ġojja li qegħdin joħolqu riski għatfall. tfal Intom issuġġerejtu skont ma nifhem jiena eżenzjonijiet tal-ħġieġ għaliex il-ħġieġ ma jittikilx u għalhekk iċ jibqa' ġo Għalmenu jena jiena hekk fimt tajt il-kellima, jiena nixtieq il-Sur Zejba jgħidli li jekk tħassib huwa dwar il-ġojelli u illi per eżempju tfal jew l-adulti daħlu dawn il-ġojelli fħalqom. Allura mela mhux iktar għandna nitħasbu dwar it-tazzi tal-kristall li fih iċ-ċomp li huma eh, affarijiet li l-konsumaturi jużawhom ta' kuljum. Jekk iċ-ċomp huwa daqshekk eh, perikolus, m'għandniex għalfejn nitħasbu iktar dwar it-tazzi milli dwar il-ġojelli il-Kummissjoni nixtaqa tajdina xinu il-periklu illi aħna eh, nixorbu minn tazzi tal-kristalli fih iċ-ċomp. Signora Grostet, minuta u nofs. Grazzi, President, jena naħseb meta nitkelmu fuq dawn l-affarijiet qegħdin noħolmu Eh, jiġifieri fir-rigward ta' eh, artikli tal-ġojellerija li fihom il-kristall li fiħiċċhom din il-proposta tidher li hija eċċessiva u mhux ġustifikata. Eh, l-esponiment m'hemmx esponiment għal ċomp u għalek memx riskju għas-saħħa u meta wieħed jgħid li se jibla jew idaħħal fħalqu dan il-ġojelli. Aħna Nafu dan il-ġojelli il tal-kristall bakaraje u taqtipi u ma diġa ġojelli oljien musta tħallihom fidejn it-tfal u it-tfal kif se jiblawhom dawn aħna ma nistax noħorġu regolament bħal dan għax hemm ġenituri illi ħallu tfal jilabu waħedhom u jagħmlu li jridu. Aħna smajna l kummissjoni dal-għodu li qaltilna li ma kienx hemm alternattiva u li jiġri x'jiġri ma kienx hemm riskju għas-saħħa għalhekk jiena naħseb huwa id-diskussjoni eh, hija magħluqa. Huwa dibattitu li qed isir dibattitu ekonomiku u se jkollu impatt katastrofiku fuq settur sħiħ illi qed jaħdem metodi tradizzjonali li huma indispensabbli illi aħna nżommuhom inħarsuhom dan huwa il-wirt eh, tagħna, wirt ekonomiku li għandu suq eh, anke anki fuq livell internazzjonali ma nistax nagħmlu affarijiet bħal dawn. Grazzi ħafna. Signora Rees, grazie Sur President, jena fimt il-mistoqsija ta' Signora McCavan u jena u kollek bħala fimt dak kollu li għandu xaqsa mal-metall fil-ġoja li diġawa kopert mid direttiva aħna għawnek kif għalet Signora Grostet, din nimiraw għal settur tal-kristall din hija ġlieda li hija immirata l-Kummissjoni wieġbet fuq iż-żewġ kritiki li ġew indirizzati lila. Iva, eh, eh, ħafna minn dawn mill-elementi ta' dan is-settur m'għandhomx alternattiva minħabba il-kulur, eċetera, ġifieri se jintlaqtu b'mod ħażin ħafna il-kumitati speċjalizzati li ħarġu l-opinjoni tagħhom. Eh, Il-Kummissjoni hemm ħasba dwar reach, u għattajt li il-komitati huma fil-kompetenzi tagħhom meta ħarġu bl-opinjoni tagħhom. Għalhekk dan huwa eh, dinja battalja ftit eh, kummerċjali għal daqstant jekk ma tippermettu li ma tantx onest. Grazzi. Signora Roth Berendt. Grazie, ħafna. Jiena naqbel ma' Sinjuri McEvan u Grostet. Nissuġġerixxi illi inħarsu lejn il-kwestjoni ta' ċomp fi prodotti illi aħna għanna konta dirett maħħom. Meta aħna nħarsu lejn il-kontenut ta' ċomp fil ħġiġ ma nafx għalfejn qed nitħasbu dwar il-ġojelli, naf u nifem illi hemm kumpanija kbira li żviluppat teknoloġija minar ċomp imma dak huwa vantaġġ kompetittiv li għandha din il-kumpanija li għandha suppost irreklamah imma jiena ma rridx bebda mod uh, illi insir ostaċ u illi eh, nitlob eh, jitolbuni illi um, nivvota kontra l-użu ta' ċomp għal użi oħrajn. Grazzi, Sur President, jena mux soltu niġi għawnek, imma jena irrit najt illi nejx rip il-fabrika ta' Bakara u mort inkellem id-direttur biex jispjega li ftit fuq livell tekniku x'jiġri hemmhekk fil-fabrika ta' Bakara għandhom l-obbligu illi daħlu ċomp fil-kristall sabiex ikun jistaw joħol u jiproduċu l-tazzi il ħġieċ eh, u jistaw jamlu dan blidejn, kontrarjament għal kumpaniji oħrajn illi jamlu dan b'mod mekkaniku. Issa, jekk wieħed irid eh, jagħmel l-affarijiet bidej anki dak li huwa l-ostru eċċetera, dan irid isir blidejn u ilu jsir hekk għal xiren u xiren ta' snin. Din hija xi ħaġa eh, teknika franċiża fl-istati membri kollha hemm partikolarità speċifika imma fil-bakara jagħmluh b'dan il-mod u jridu jkomplu jagħmlu hekk. Huma għamlu progressi kbar bil-magni bil tagħhom fi kristalleriji oħrajn, imma f'Bakara iridu jibqaw jagħmluh bledejn. Is-sur Siber eh, ma rridx ta' għamijaj imma għal stant jiena rrid l lill-Gvern Soċjalista alla volja jena fil-grupp tal-PPE qal it-tfal illi għandhom kontatt ma artikli tal-ġojellerija il-president jinterrompi Irrit nikkonkludi jekk li, Sur President. Il-kellim li miss. <laughs> Grazie, signor Presidente. Grazie, Sur President. Jiena smajt l-istatistika fuq l-effetti ta' ċomp fuq it-tfal. Mandiċ ċifri dwar Eh, kemm hawn tfal li jintlaqtu ħażin għaliex joqogħdu iddaħlu fħalqhom il-ġojelli tal-ġenituri tagħhom. Eh, biss il-tfal fil-pajizi sviluppati li jistaw joqodu jilabu u eh, iddaħlu fħalqom ġojjel li jiswew il-flus. Aħna ma nix nkunu rridu bil-fors nejnu settur sempliciment għal raġunijiet taqliħ il-Parlament hawnhekk qiegħed jintuża biex eh, kumpanija kbira tikseb sema kbar tassu jina se nivvota kontra, se nivvota kontra lix memx eh, bażi xjentifika, memx eh, ċifri smajna x'qalet il-Kummissjoni. U essenzjalment aħna smajna li kien hemm ħafna lobbying. Rridu kunu ċari ħafna u noqogħdu attenti hawnhekk. Naħseb illi kulħadd għandu jkun jaf illi aħna maħniex qegħdin hawnhekk biex naħdmu għall-interessi ta' xi kumpanija speċifika ma l-interess ġenerali. Kellim li miss. Grazzi ħafna, Sir President memx għalfejn noqot nirrepeti dak li diġa għallu l-kollegi tijaj jiena naqbel maħħom u nżid ċaħġa oħra kiku aħna kena Eh, napprovaw din l esenzjoni u din il-bidla il ġojjelli se jkunu iktar sikuri biex jilabu bihom it-tfal mill-ġigarelli tagħhom. Daqshekk hija assurda din il-proposta. Jiddispjaċini ħafna jiena ma nistax eh, hawnhekk biex nivvota se jkolli mur lura Praga imma jiena ma naqbilx. Grazzi ħafna il-kelim li miss. Grazzi, Sur President. Jiena nirringrazzja l kommissjoni Ewropea għall-ispjegazzjonijiet li tatna dal-ħodu illi issaħħu l-oġġezzjoni tiegħi fuq oġġezzjonijiet ta' ċerti kollegi li neskludu il-ċomp mill-kristall. L-informazzjoni li natatilna dal-ħodu u l-opinjoni tal-EKA eh, jikonfermaw illi memx bażi xjentifika li turi illi hemm riski diretti għas saħħa tal-bniedem eh, eh, bħala riżultat tal-użu tal-ċomp u l-komposti tiegħu fl-artikli tal-ġojellerija u fil-kristall Aħna ma nistawx nidħlu fil kwistjoni bħal din wara li il-Kummissjoni kienet daqshekk ċara f'dan ir-rigward. Id-deroga li qed tiġi proposta nistgħu nappoġġawha għaliex bħalissa m'hemmx alternattiva u laqas illi eh, din, il-proposta hija sostenibli anke minn perspettiva ekonomika għal dan is-settur mbagħad dak li ġie spjegat lilna illum hemm din il-klawżola ta' reviżjoni minn hawn ħames snin oħra. Din hija idea tajba wkoll, jiġifieri għal dawn ir-raġunijiet jiena se nivvota kontra il-proposta ta' xuħut mill-kollegi. Grazzi ħafna. Peter Lise. Grazzi ħafna skont l-informazzjoni li għandi jien memx kumpanija wahda biss imma numru ta' kumpaniji li għandhom l-alternativa jaħdmu bija u din hija xi ħaġa li aħna rridu għaw wkoll. Jiena qed niskanta illi din id-diskussjoni qed issir daqshekk imqanqla wis spiss jiġri illi l-interessi ta' kumpanija waħda Eh, jina ta' iktar importanza minn dak tal-oħrajn jekk ikun qegħdin eh, tkun kumpanija innovattiva din m'għandix titqis bħala kritika kontra dik il-kumpanija. Spiss nisimgħu min jgħid li t-teknoloġiji ambientali u favur l-ambjent jiswew flus. Naħseb illi aħna f'dan il-komitat għanna nappoġġaw il-kumpaniji kollha illi jixtiequ illi prodotti tagħhom ma jagħmlux ħsara lis-saħħa tal-bniedem u dakollu li hu favur il-protezzjoni tal-konsumatur Aħna maħniex qed nitkellmu hawnhekk dwar tfal illi jieklu jew jibilaw il ġoja li tfal kollox idaħlu fħalqhom u jekk iżommu dan il-tip ta' affarijiet fħalqhom għal eh, żmien twil biżejjed huwa riskju għal saħħithom. Naħseb illi għandna nagħlqu fuq dan il-punt mod eh, għaqli il-fatt illi wieħed ilu jagħmel dan għal eh, tul ta' żmien ma jfissirx li għandna nkompli nagħmlu hekk jina rajt ħafna artikli dwar persuni li ġewa velenati uh, eh, mill-ċomp fil-blenders fil u affarijiet bħal dam milli mit-tfal li jimirdu jew jiġu avvelenati minħabba li daħlu f'qalqhom il-ġojelli. Ovvjament dana jien għandu l-merkurju fħalqi. Allura mela issa se jiġri min għandu il-depth fħalqu se jiġri il-migration speed se jola, se jizdiet. Per eżempju, meta eh, eh, il-persuni jkunu kbar u meta jkunu qegħdin aljenati daħlu l ġoja li tagħhom fħalqom. Il-ċomp eh, mhuwiex sostanza li għandha valur limitu fuqha. Issa, għanna xie xie proibizjoni fil-suq tal-blenders tal tal-ilma u ju eh, noħra ta' ċomp. U xinu l-impatta dan kollu fuq is-saħħa tal-bnidem? Grazzi, grazie ħafna. Jek sur Kramer. Naħseb li l-Kumitat tal-Ambjent ħajder ridikol jek nadottaw dan, għad ħafna fuq l-exposure u fuq it-tossiċità tal ċom u nixtieq infakkarkom li aħna għanna tradizjoni fi rigward eh, ċomp madwar l-ewwel tas-sena tista' tixtri ċomp fil- ħwienet, jiġi mdowweb, jiġi poġġi fl inma u dan jiswa ċettabli. Imma naħseb li din hija riżoluzzjoni stupida li jkun esklużjoni propju għal-ġojellerija. Jekk il-kumpaniji eh, bħal dawn irridu jifendu għal-rasom, ma jistax għodu jibqaw fuq il-deċiżjoni tal-Kumitat tal-Ambjent. Irridu deċiżjoni għaqlija fuq ir-riski. Ħafna kollegi semmaw li ċ-ċamp huwa sistem huwa sostanza sustanza li metanċija ehm, tajba s-saxħa tal-bniedem hija nora tossika għandha tiġi evitata kemm jista' jkun. Kif qallisa hemm ħafna kumpaniji li diġà jużaw l-alternattivi u meta t-teknoloġiji jibdlu l-affarijiet hemm kumpaniji li l-ewwel jadottaw alternattivi u mbagħad jibdew wieħed isegwi lil ieħor ma min jajt l mbagħad li m'hemmx alternattivi ma fil-verità jkun hemm. U għalhekk il-punt ewlieni hija huwa li l-kumitat għadu ma proponix di l-eżenzjoni kumitat tal tal-evaluazzjoni soċ-ekonomika li qal li memx riskju importanti imma mhux r-ruol tagħhom li evalwaw u ma mamlux ix-xogħol tagħhom li evalwaw xinu ma l-ispejjeż u l-proporzjon ta' spejjes u benefiċċji. Iċ-ċomp jista' jkun uh, eh, mibdul għax hemm alternattivi għaċ-ċomp għandhom jużaw il-prinċipju huwa għal l-aqwa uh, alternattiva hija dik li iktar waħda nadifa u għandhom jappoġġawha. President, grazzi ħafna. Chris Davis. Grazzi, President. Kiku ikun hemm riskju li jkun l-evidenza jkun proporzjonat nitwazzjoni, imma jekk qed ngħidu li rridu nsalvaw il-ħajjiet, kull min huwa sewwieq għandu jieqaf isuq għax noqtlu għaxiren ta' nies fit-toroq kull sena. Rridu naraw x'inhu ma' proporzjonijiet f'kull każ. Iżda f'dal-każ dan punt ta' tħassib huwa il-rilax ta' ċomp meta dak li jkun idaħħal il-ġojelleri fħalqu fostom it-tfal. Min ħajħalli jagħmel xi bħal din lil tfal ġajelli għandhom jitħallu, ma għandhomx jitħallu fidejn it-tfal u min jinqabad jagħmel hekk għandu jiġi arrestat, jintafal ħabs. Imma il-Kummissjoni dalodu għalet u kwota li dak li jkun daħal il-tazzi tal-kristall jew ġolleriji eh, fħalqu mhux se jkollu pariklu. ġifieri jew il-Kummissjoni għandha raġuni u aħna għandha raġuni jiena naħseb li ħana appoġġa l-Kummissjoni f'dan ir-rigward. Grazzi, Davis. Ntamaw li kun liberal deċenti. Jek liberal deċenti fisser liberali ġermani so soqodu attenti għonek. Chris Davis, liba. Grazzi, Aziz Chris Davis. Ha isma minni, ħabib tijaj, għot attent, għat t-tħol f'dan l-affarijiet, għat t-tħol s sqa. Linda McKevin, t-ixtiq li nieqfu għal waqfa qasira, żewġ minuti. Hemm xi problema dwar dan? Nibqgħu għaddejjin? Kif tajduli? Tajjeb wisq. Tlilin minn mikrofonu. Jider li hemm bidla mill-grupp ta' soċjalisti fil-fema tagħhom u nistgħu ngħaddu minnu fih għal-votazzjoni. Vot elettroniku, vot miftuħ. Kulħadd vota. Il-vot maluq. 12 favur, 29 kontra, stensjoni waħda u għalek il-rizultat huwa li din l-oġġezzjoni mhux aċċettata. Grazzi għal dak id-dibattitu eċitanti u fl-aħħar irnexxinna naslu. Bekk intemmu il-votazzjoni tagħna u qed nisma' li l-Kummissarju kważi wasal. Nistennuh.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 So, verehrte Kollegen und Kollegen. Aziz kollegi, tajf wis, hudu postkom, Mistidentana tana Merhba, Vicepräsident tal-Kummissjoni Ewropea u Kummissarju għall-Industrija, Merhba l-Sur Tajani għall komitat tal-Ambjent. aħna l-ikbar kumitat leġislattiv fil-Parlament Ewropew ma naħseb li tafu dan. Mix-xogħol tiegħek fil-Parlament fil-imoddi qarib. Nixtiequ li tkun hawn lura fil-Parlament Ewropew mhux bħala membru din id-darba imma nħarsu l-qoddim għal skambju ta' opinjonijiet ma'kom fuq numru ta' miegħek fuq numru ta' suġġetti u għandna ħafna ħin dedikat illum Imma nibdow bil-diskors ta' ftuħ tiegħek. Nadilek il-mikrofonu. Grazzi, Sur President. L-ewwel nett nirringrazzja lilek u l-Kumitat tal-li tajtuni din l-opportunità li nieħu fil-xogħlijiet tagħkom hija l-ewwel darba li qed niltaqgħu minn mindu ġejt elett kummissarju l-industrija l-SMEs l-spazju għal-turizmu u jena nħoss li din il-laqa hija laqa li ġiet f'waqta b'mod partikolari fid-dawl ta' dibattitu li għaddej bħalissa fuq livell Ewropew fuq iħtieġa li nwasslu mill-ġdid eh, tkabbir u l impjiegi fl-Ewropa. L-Europa edha tafaċċa situazzjoni ekonomika u soċjali bla preċedenti mill wara l-gwerra l-awn u minkejja li jem, apparti li jem l-urġenza li nħolqu pigi ġodda u nnidu mill-ġdid l-kompetitivita għanna sfidi oħrajn l-żida demografika dinjija tixjih tal-popolazzjoni Ewropea pressjoni dejjem tiżdied fuq il-materja prima u l-enerġija u l-emerġenza ta' tibdil fil-klima. Kull sena l-popolazzjoni dinjija tiżdied b'70 miljun u sal-2020 id-dipendenza tal-Unjoni Ewropea fuq gass u żejt importat ser iżid b-80% għal-gas u 90% għal-żejt u fl-2030 il-konsum tal-enerġija dinji ser jirdoppja bil-żida tal-pajizi emerġenti li ser jwassal bil-żewġ biljun ruħ jitlu fil-kategorija ta' dħul bejn l-10.000 u 30.000 dollaru se jiżdiedu bil-bosta il-konsumi ta' prodotti u rizorsi, Namlilkom eżempju, fl-2030 il-numru ta' karozzi fid-dinja ser jgħaddi minn 800 miljun li huwa bħalissa għal miljun għal biljun u nofs u fiċina ċina biss minn 60 għal 600 miljun. Fl-2050 ħajkonna 2 biljun u nofs karozza fid-dinja. Kieku d-dinja tkompli bil-teknoloġija tissa, dipendenza attwali tal-hydrocarbons ġifiri 80% l-emissjonijiet jizdidu b'50% sal-2050. Sigurtà tal-enerġija, aċċess għal materji primi, materja prima flimkien ma' spekulazzjoni poġġu aktar friskju l-kabbir u l-bażi industrijali tal-Unjoni Ewropea. Dawn l-sfidi enormi, straordinari, irridu jirrappreżentaw ukoll opportunità għalina biex nibdlu biex nikonna opportunità ġdida servizzi u l-prodotti biex nilħu ma' domanda u noħolqu l-impigi. U dan najdu u d-dim tant parlamentari autorevoli importanti li l-politika taqdir wol tagħha billi timmira aktar fuq rivoluzzjoni industriali ġdida. L-impenn tiegħi huwa wieħed preċiż li nigwida u nħaffef il tranzizzjoni lejn din il-fażi ġdida li l-Ewropa titkun mexxej fih. Mimxa fejn fakkarkom li l-ewwel rivoluzzjoni industriali kienet dik marbuta mal fuar it-tieni marbuta mal- mal-żejt u t-tielet imbagħad tkun marbuta ma' mod ġdid kif nipproduċu l-enerġija. U dan biex nkunu protagonisti għat trasformazzjonijiet kollha li qed iseħħu u li aħna rridu konna rwol mexxej fih Aħna diskutejna fuq dan kollu nhar id-29 ta' Mejju li għadda fil-konferenza Mission Growth li rant sim ta' President Grote u anke ħafna numru ta' Ministri Ewropej u Jeremy Rifkin. Lan tal-konferenza kien li kontribwixxi għal reviżjoni tal-politika industrijali ġdida li għedin infaslu u għanna l-intenzjoni u koll niprezentaw eżattament wara s-sajf. Issa, L-Europa dejjem minn aktar qabel għandha bżonn ta' jun ġodda ta' kabbir u bekk nistgħu nagħmlu għal business per eċċellenza. Kompetitività sostenibbli bil-intejbu l-effiċjenza ta' riżorsi, naqsu l-skart u nsaħħu l-sikurezza fl-ambitu tal-enerġija. Dan huwa wieħed mill-prinċipji ewlenin ta' strateġija politika li aħna għedin infasslu u li ser nemżu magħha s-suġġett tal-aċċess għal kreditu, l-impatt tal-globalizzazzjoni fuq is u l-innovazzjoni industrijali. Issa nixtieq nisħaq fuq fuq is-setturi u l-enin li jistgħu jixprunaw il rivoluzzjoni industriali ġdida, nibdew bil-karozza tal-futur. Iktar minn 12 miljun posta xogħol tal-Unjoni Ewropea jiddependu fuq l-industrija tal-karozza li hija l-investitur prinċipali privat fir-riċerka bi 28 biljun euro kull sena. Il-settur huwa strateġiku għad kabbir u l-innovazzjoni iżda qed taħabbat wiċċu wkoll ma' sfidi straordinarji. Is-suq ser jirdoppja u żieda tad-domanda tfisser li hemm bżonn modelli aktar effiċenti u emissjonijiet zero. Fil-komunikazzjoni fuq il-karozza tal-ġejjin, il-Kommissjoni edha tfassal strateġija fuq żewġ pilastri bħalma tafu li nkomplu naħdmu fuq aktar effiċenza tal- ehm, tal-magna li taħdem il-kombustjoni li ħatibqa tkun l-iktar waħda li tintuża fis snin li ġejjin, iżda naħsbu koll għal-magna għal-karozza ta' għada dik ta' li taħdem mingħajr il-kombustjoni u b'emissjonijiet zero biex bekk infaslu strateġija li jkollha lan li ikonna emissjonijiet zero kemm jista' jkun. Edin najdu li għanna ħafna opportunitajiet kbar, studi jistimaw li suq tal-Unjoni Ewropea għal-karozzi li jaħdmu bl-elettriku għal 170 biljun euro u 110 telef posta xogħol sal-2030 Diffużjoni tal-enerġija bl-elettriku da hemm ġifieri ħajkun hemm inqas xkiel teknoloġiku, ħajkun hemm spejjeż għal batteries, il-ħin ta' ċarġjar, diffużjoni ta' tamir biex wieħed jiċċarġja dawn il-karozzi, eċetera. U l-Bank Ewropew għall-Investiment għalhekk qiegħed hemm biex jappoġġa dawn il-sfidi u ineħħi dan ix-xkiel jekk n-numru għal prodotti ta' karozzi, għal karozzi li ġu prodotti fi ċina u l-Unjoni Ewropea edin kważi ndaqs, il-differenzi huma kbar fuq il-beħ. U għalhekk nistgħu nkomplu naħdmu għal ġejjini billi nkonna aktar kwalità u teknoloġija biex bekk ikonna rwol mexxej fid-dinja. Il-grupp tal livell ta' Karzel 21 nidi Fl-2010 għadu kien temm il-diskussjonijiet fuq il-kompetitività u l-tkabbir sostenibli tal-industrija tal-karozzi u diġi adottata fis-6 ta' Ġunju li għadda. Fiċ-ċentru ta' diskussjonijiet kien hemm il-pjan ta' azzjoni biex nagħmlu tajjeb par kriżi fis-settur tal-karozzi fl-Ewropa li sejjaħna Cars 2020 aħna nixtiequ nadottaw fil-ħarifa ta' dis-sena u kellna tliet suġġetti ewlenin li diskutejna fuqhom. Uridu jkunu fil-qalba ta' din nazzjoni tagħna biex nivitaw li jkun hemm delokalizzazzjoni tal-industrija tagħna tal-karozzi. Tmexxija teknoloġika fl-industrija Ewropea permezz ta' poċ riċerka innovazzjoni u mobilitazzjoni ta' risorsi finanzjari disponibbli fuq livell Ewropew u nazzjonali. Regolamentazzjoni intelligenti għal qafas leġislattiv Ewropew iktar sempliċi li wassal kwalità u effiċjenza mingħajr ma jkun hemm spejjeż żejda, appoġġ għall-internalizzazzjoni tal-industrija Ewropea permezz ta' azzjonijiet immirati u niżguraw li jkun hemm aċċess ġust għal prodotti Ewropej fis swieq dinin u nipprovavu armonizzazzjoni ta' standards u l-miżuri tekniċi. Fir rigward l-emissjonijiet tal-biossidu tal-karbonju, nisħaq kif għamilt fir rigward ta' Cars 21 irridu nkomplu naqsu l-emissjonijiet ta' CO2 u rridu niċċaraw dejjem mill-aktar fis possibbli il-leġislazzjoni sal-2020 biex nevitaw li jkun hemm sitwazzjoni fejn ma jkunx hemm prevedibilità għas setturi ta' ħafna atturi differenti. L-għaniet ta' 95 gramma għal kilometri għal karozzi u 147 gramma għal kull kilometru għal vannijiet mux tqal u mar miri li nistawet u u mux edin najdu li mux sanamluħom. Irridu naraw kif ħanilħuħom b'mod effiċenti u kompatibli għal-ċiklu ta' svilup tal-karozzi. Settur importanti ieħor huwa tal-kostruzzjoni tal fil-mija tal-enerġija jintuża propju fil-kostruzzjoni, fil-bini. Il-bini il-ġdid skont l-obligi ta' direttiva ta' deficienza ta' enerġija tal-bini li t-tġi implementata sa' lulju tal-2012 titkun aktar sostenibli u sigura. L-opportunità ta' investiment u ta' tkattir ta' bik ġodda huma enormi u jistaw waslu biex innaqsu l-kontijiet ta' enerġija. Fil-Ġermanja, lider ta' dan is-settur, is-suq jiswa 400 biljun euro kull sena u 4 miljun posta xogħol kummissjoni l-implementazzjoni ta' direttiva se twassal biex tnaqqas 9 miljun eh, għat twassal għal 5 biljun eh, bħala għal kull sena fir rigward l-enerġija. Jien għandi l-intenzjoni li nwassa strateġija Ewropea bħal ma kien hemm għal dik tal-karozzi li nsejħu Kostruzzjoni 2020. L-istrateġija għandha ħames sanijiet li tifavorixxi l-investimenti, tejjeb il-kompetenzi u kwalifiki professjonali, użu aktar effiċjenti ta' riżorsi, tisħiħ ta' suq intern għall kostruzzjoni il-promozzjoni tal-pożizzjoni kompetittiva l-imprizi tas settur. U meta nitkellmu dwar użu effiċjenti aktar ta' riżorsi, nitkellem dwar riċiklaġġ u l-produzzjoni tal materjal ta' kostruzzjoni biex bekk naslu għal ftejm fuq definizzjoni ta' kostruzzjoni sostenibli hemm bżonn infasslu metodoloġija komuni. Din il-metodoloġija ti tigarantixxi interpretazzjoni koerenti għal valutazzjoni tal-impatt ambjentali li tippermetti il-ħidma tajba tas-suq intern. Għalhekk il-Kummissjoni se tipproponi standardizzazzjoni għal biex bekk il-metodi ta' valutazzjoni jkunu jistgħu jaħdmu aħjar u aktar aċċessibbli għall-imprizi tal-kostruzzjoni għas-settur tal-assigurazzjoni għall-investituri. Suġġett ieħor importanti għal dan il-kumitat għaddimna fl-imkien ma' ħafna membri fuq huwa l-innovazzjoni tal-materja prima tal-Unjoni Ewropea. L-aċċess għall materja prima hija importanti għall-industrija u din hija dejjem aktar problematika. Minxur xhur issa xarejn fil-fatt nidejna il-partenarjat għall-innovazzjoni għall-aċċess strateġiku sostenibli għal materje primi, materja prima u konċentrajna kapital, risorsi umani, l-istati membri, l-imprizi u r-reċerkaturi ser jiġdu ħabel wieħed biex ikun hemm sforzi lejn l-estrazzjoni, sostituzzjoni u riċiklaġġ tal-materja prima essenzjali li huma importanti għal kompetitività tal-Industrija Ewropea. Rridu waslu materjal ġdid permezz ta' pjani ġodda pjanijiet ġodda ta' sostituzzjoni u dipendi mill-Ewropa u mhux biss mill-Ewropa meritu kunem hemm ċina u ekonomija emerġenti oħra jni segwu. Fir rigward ir reċeklaċ rridu ngħaddu minn 17 kilo il-kilo ta' skart elettroniku minn kull ċittadin tal-Unjoni Ewropea rridu nimxu l-qoddim il-partnership tal-innovazzjoni tnidiet u servizzi tiegħi jaħdmu fuq l-implementazzjoni tiegħu l-antana huwa li nkun nistgħu niddefinixxu steering board sa tmiem ta' din is-sena. F'dan ir-rigward qed nistennew li l-konklużjonijiet tal-Ottubru tal-Kunsill tal-kompetitività juri li huma sitt membri li ħajjaħdu sem f'dan. Ħanamlu call for interest ukoll għal bażi tagħha se nażlu l-atturi li mhumiex istituzzjonali li se jkunu parti mis steering board. Jiena importanti għalija li ninvolvi il-Parlament Ewropew propju f'dan ir-rigwardu fil-proċess kollu. Suġġetti ieħor importanti u delikat hija dik li għandu staqsa mariċ li fl-ewwel ta' Ġunju li għadda kien hemm il-ħames anniversarju tal ħtul fis-seħħ tiegħu. 50 snin regolament Reach e nirreġistraw riżultati importanti. Wara Il-mowġa sħiħa ta' reġistrazzjonijiet preliminari sa' fit-tmim l-2008 l-Aġenzija Ewropea Sustanzi Kimiki setat taħdem mod aktar effikaċi u professjonali għall-ewwel skadenza ta' reġistrazzjoni li ġi stabilita għal Novembru tal-2010, sente kien suċċess li kien ukoll riżultat tal-impenn tal daw kollha involuti fl-implementazzjoni ta' approċċ li jiena fl-opinjoni tiegħi kien rivoluzzjonarju fir-rigward il-ġestjoni tar riski kimiċi. Nerġa' nikkonferma hawnhekk li jiena napprezza l-Aġenzija EKA li jiena mmur inżur regolarment mill-2010 l-għom mal-kollega tiegħi Kummissarju Potoċnik biex nżommu mal impenni li ħadna fir-rigward anki ismieħ tiegħi stess, anki qudiem ir-rappreżentanti ta' dan il-kumitat. Il-garanzija ta' din l-Aġenzija hija li twassal il-ħidma konkreta tal-proċeduri, tal-kumitat u proċessi previsti mill-regolament u jiena nixtieq nagħmel eżempju traduzzjoni fil-lingwi kollha tal-Unjoni Ewropea għal dokumenti ewlenin anke fir rigward l-imprizi u l-awtoritajiet nazzjonali. L-industrija affaċċat bir-reqqa responsabilitajiet ġodda li jiġu minn dan ir-regolament u l-Aġenzija kellha rwol ewlieni f'din l-ewwel fażi. Kien fundamentali wkoll l-impen tal-awtoritajiet kompetenti li twetta permezz ta' help desks li huma punti ta' kuntat propju fuq l-informazzjoni li għatu widen l-kumpaniji u anke dejjem f'kuntat mal-Kummissjoni u l-Aġenzija biex bekk nkun nistgħu nagħtu l-informazzjoni l-operaturi għandhom bżonn biex ikunu konformi ma' regolament Reach. Palma tafu il-gwida għal domandi ta' autorizzazzjoni ġiet pubblikata fl-2010 u l-ewwel lista ta' sustenza ta' li għedin taħt obbligi ta' autorizzazzjoni ġiet adottata propri sena li għaddiet. Qed nistennew il-preżentazzjoni tal-ewwel domanda ta' autorizzazzjoni li se tippermettinna nkejlu l-effetti ta' dan l-istrument ġdid brabta ma' serje ta' kriterji, mod partikolari l-ġestjoni ta' riski ta' sustanzi l-iktar perikolużi u l-bdil tagħhom b'sustanzi alternattivi jekk dawn ikunu ekonomikament u teknikament adattati. Barra minn hekk ġew deċiżi wkoll l-ewwel restrizzjonijiet u ġie adottat ukoll l-ewwel pjan tazzjoni fuq livell komunitarju għall valutazzjoni tas-sostanzi. L-Istati membri diġà tivvalutaw propju x'inhuma dawn l-ewwel sustanzi. Fadal ħafna x'isir u l-isfidi l-iktar diffiċli għadhom qudiemna. Fil-fatt, il-fażi li jmiss ta' reġistrazzjoni qed huwa mistenni li jkunu aktar komplikati mill-ewwel fażi għaliex interessaw dejjem numru akbar ta' SMEs li nafu xinu ma' diffikultajiet speċifiċi tagħhom. Reach qed ibassar ukoll li jkun hemm tnaqqis ta' spejjeż ta' reġistrazzjoni li jista' jilħaq 90% tal-imprizi iżda staw nagħmlu iktar u dan huwa wieħed mill-impenji tiegħi għal ġejjieni tar-regolament Reach. Dan huwa sinjal li aħna batna lill-SMEs fil-fatt. Għalek jien impenjajt u koll ruħi flimkien mal-Kummissarju Potoċnik li nifrontaw revizjoni ta' riċ u mmur lilin mill immur li l-nisħaq mill-obligi li huma imposti mill-istess regolament. Il-Kummissjoni għalhekk mhux se tieqa' fawn, mhux se fil-valutazzjoni sempliċi tal-informazzjoni li rċevejna permezz l-Istati membri u l-Aġenzija u aħna nixtiequ naħtfu din l-opportunità sabiex bekk Nixterru tal-limit li ħadna mill-implementazzjoni ta' regolament Reach matul l-ewwel ħames snin ta' implementazzjoni tiegħu nħarsu l-ewwel net l-ispejjeż, l-ispejjeż, il-pis amministrattiv u l-impatt fuq l-innovazzjoni. Biex nsaħħu din l-analiżi l-Kummissjoni bdiet numru importanti ta' studji ħut minnhom diġà huma disponibbli fuq is-sit ta' DG Imprizi u ta' DG Ambient u anki jekk ix-xogħol tal-analiżi wasal f'punt tajjeb il-kwantità tad-data u l-komplessità tagħhom xorta jirrikjedi ftit tal-ħin. Ir-rapport se jiġi adottat fil-Kummissjoni u preżentat lill-Parlament wara l-waqfa tas-sajf. Issa, l-impuls tal innovazzjoni u l-tielet rivoluzzjoni industrijali se twassal l-iżvilupp ta' applikazzjoni spazjali permezz ta' Galileo ħajpermettu per eżempju li jkun hemm trasport u infrastruttura enerġetika aktar intelligenti. Is-suq globali għan navigazzjoni bis-satellita diża tiswa llum 124 biljun euro u tittirdoppja sa l-2020 skont it Iktar minn 6% tal-GDP Ewropew madwar 800 biljun euro jiddependi fuq l-applikazzjonijiet marbuta ma' navigazzjoni bis-satellita li joqtu setturi strateġiċi bħal networks u trasporti intelligenti. Il-benefiċċji ta' tkabbir u kompetitività minn proġetti bħal Galileo GMES huma stmati bejn 79 biljun fil-snin eh, fil-20 sena li ġejjin. Minnar ma nitkellmu dwar il-vantaġġi per eżempju, specialment f'GMS, e għall-ambjent, ta' sikurezza ta' ċittadini, permezz ta' tbassir ta' temp, monitoraġġ tal-flussi ta' popolazzjoni, komunikazzjoni effikaċi, il-mappa mapping tal-art, sorveljanza marittima, navigazzjoni satellitari, kontroll ta' tniġġis, riċerka u eh, għajnuna f'każ ta' emerġenza. Palma tafu, riżoluzzjoni tal-GMES adottata 16 ta' frar mill-Parlament ma ċaħat l-approċċ intergovernattiv li proponiet il-Kummissjoni Minkejja dan bħalma qed f'ħafna drabi sakemm ikun hemm ċarezza mill-Kunsill u mill-Parlament minn min fej ser jinsabu r riżors għall finanzjament tal-GMS għall-intern tal-budget, il-Kummissjoni ma stax tibda l-pożizzjoni tagħha. Il-budget ta' bħalissa jippermetti li finanzjament tal-attivitajiet eh, previsti propju sal-ewwel trimestri trimestru tal-2014. Itħejja l-fażi operattiva mbagħad tirrikjedi l-ħin ħan insisti ħafna fuq il-GMES għax dan huwa fondamentali għal dak kollu li għandu x'jaqsam mal-politika ta' osservazzjoni tad-dinja. Nixtieq nagħlaq din il-preżentazzjoni tiegħi u niskuża ruħi forsi dom wisq imma provajt nitkellem fuq suġġetti kollha fuq il-politika ambientali marbuta mat-tielet rivoluzzjoni industrijali nalaq billi nitkellem fuq il-likwidu marbuta ma' sistemi ta' arja kondizjonata tal-air condition tal-karozzi. Kienem punti ta' staġib minnaħa tal-Kumitat ta'kom fuq il-rapport fuq il-proposta tal-Kummissjoni. Kifat fitre qed nitkellmu dwar deroga temporanja li tiskadi fit-tmim ta' din is-sena u hija marbuta ma' ċirkostanzi eċċezzjonali, ġifieri nuqqas ta' l-freezing um, liquid tal- ta' dak li jista' jkun garantit mill-produtturi ewlenin fuq il-livell dinji hemm bżonn politika ta' trasparenza istituzzjonali u minħabba kfors maġġer stajna nqogħdu ndomu l-affarijiet imma aħna ħassejna li aktar importanti neċċaraw is-sitwazzjoni mhux biss mill-punt di vista istituzzjonali iżda anke biex nigarantixxu l-ħidma tajba tas-suq intern. Dan kollu biex ikun hemm impatt limitat fuq l-ambjent għaliex bħalissa sa l-2017 ir-regoli jiġu applikati biss fuq it-tipi il-ġodda ta' vetturi U sfortunatament fir rigward l-industrija, il-numru ta' vetturi ġodda li qed jinxtraw ma tantx huwa wieħed li qed jiżdied. Nixtieq nisħaq ukoll li aħna ħadna kuntatt mal-fornituri li serħuna rasna li l-fornituri se jkunu garantiti l-iktar tard sa tmiem din is-sena. Nagħlaq billi nisħaq li jiena stess kon nippreferi ma natiġ din id-deroga, iżda xorta waħda l-alternativi li kellna qoddim wiċċna ma tantx kienu aħjar. Minnaħa kien hemm il-ftuħ ta' proċeduri ta' ksur li ma kienx wasal riżultat ċert, jew inkella riviżjoni ta' direttiva li kien ifisser iktar u iktar ħin u dowmin. Għalhekk aħna dotajna din id-deċiżjoni. Rrid nispjegalkom din il-kwistjoni qudiemkom hawnhekk mhux biss itra mibawta lill president għax hija suġġett importanti għal dan il-kumitat. Grazzi għal darbohra tal-attenzjoni u lest nisma' minn għandkom fuq l-idejat tagħkom, suġġerimenti, kritiki, rimarki u wieġeb għal domandi tagħkom. Grazzi għal darbohra għall-ospitalità tagħkom. Vielen Dank, Herr Kommissar. Grazzi, Kommissarju. Grazzi għal din l-introduzzjoni. Għemmek kena introduzzjoni fil-fat dettaljata ħafna. Il-mod kif aħna nħejju għal dawn iż-żjarat huwa li l-ewwel naraw li nisimgħu l-koordinaturi u mbagħad ikonna dawk li kienu talbu għal biex jagħmlu l-interventi tagħhom. Gutierrez Cortines, François Crustet und Sophie Okunia. Dawk huma il-kellima li jixtiequ jagħmlu l-interventi tagħhom. Eh, forsi nsejtu xi ħadd barra? L-Onorevoli Kukovic ukoll issa fuq il-lista. L-Onorevoli Florence l-ewwel. Grazzi, President. Grazzi ukoll il-Kummissarju Din kienet prezentazzjoni interessanti ħafna, partikolarment dak li intiet dwar it-tielet rivoluzzjoni industrijali. Jiena rivoluzzjonijiet minn dejjem oġbuni, anke meta kont żgħir. Iżda biex ikon lok rivoluzzjoni, jeħtieġ illi inti ikollok eh, xi ħaġa li trid inti b'xi mod tiġilet kontrija. Allura x'taħseb dwar rivoluzzjoni fuq eh, l-emissjonijiet u l-enerġija tħoss li l-istati membri tassew edin jaċċettaw hemm bizzejiet appoġġ dan il-qasam. Issa, xaħġa li nansib diffiċli hija id-direttiva tal-ġugarelli, speċjalment fl-ura f'pajjiżi aħna għandna dawn l-standards Ewropej u issa dan huma iktar għoljin eh, fil-Ġermanja ma nafux xi ħaġa tajba jew le iżda dina ovvjament. Xorta rridu naraw li jekk jekk wieħed irid waqaf il-Ġermaniżi milli jkollhom dawn l-istandards daqstant eh, għoljin, allora wieħed irid jara x'messaġġi hemm dwar kif nistgħu nittrattaw din il-problema. Grazzi, Sir Florence. Kellim li mis, kellim li mis, Grazzi ħafna Iva, kena prezentazzjoni dettaljata dwar ix-xogħol tiegħek. Issa x'għad tinsaqsik dwar punt li ma semmejtx. Jiena xiet rivoluzzjoni żgħira għal sigurta fejn jidħol il sudu tal-karbonju u hemmhekk hemm possibilità fejn wieħed jista' jagħmel differenza u intom ukoll qegħdin taħdmu fuq dan il-carbon eh, monoxide illi tassew huwa eh, kimika li tista' toqtol u xi ħaġa li naraw għaliex id-rata tal-imwiet eh, fost iċ-ċittadini tagħna qiegħda dejjem tizdit. U l-ewwel problema relazzjoni ma' dan hija marbuta ma' dawn il-barbecues li wieħed jista' jixtri fis-supermarket joħodhom miegħu meta jmur camping. Sam il-sajf li għadda kien hemm ħames imwiet b'razzjoni ma' dawn il-barbecues għax il-persuni jużawhom u hemm miktub li dawn ma tistax tużhom ġewwa dawn huma l-istruzzjonijiet ta' sigurtà, iżda dawn jużawhom fil-karavans tagħhom, fil-tinet tagħhom u daw joqtluhom. Fi Franza eh, il-figuri huma terribli fil-Belġu wkoll u allura is-servizzi tiegħek qegħdin jaħdmu fuq kif u se nibat li kittra dwar dan dwar din dawn l-standards u hemm reviżjoni fl-Ewropa għaliex nixtiequ naraw l-standards ta' sigurtà imorru għall aħjar u li jkun hemm twissija ċara fuq dawn il-barbecues. Jiena m'għandix il-ċifri għal kumplament tal Ewropa, iżda nifhem illi dawn il-figuri dejjem qegħdin jolew. Issa, punt ieħor xi ħaġa li semmejtu ukoll flimkien ma' Jim Higgins u inti wkoll uh, wieġib il Jim Higgins war dan dawk il-tamir illi jidentifika il-carbon monoxide u biex dawn it-tabir u kod jitfa fis-swieq tal-Ewropa dawn huma dan huwa tamir illi jistgħu b'xi mod iwaqfu l-imwiet, jiġifieri jekk dawn il-persuni ikollhom eh, dawn il-barbecues ġewwa, hemmhekk jindunaw illi jkun hemm il-monossidu tal-korbonju preżenti, iżda il-problema hi li l-konsumaturi qegħdin jiltaqgħu wkoll ma' prodotti b'livelli baxxi ta' sigurtà. t tintijak qed jaħdem fuq din il-problema u nifhem illi referew il-problema lil kumitat permanenti eh, ta' kostruzzjoni fid-diġi tiegħek. Naf li musse jkollok it-tweġiba l-lum, iżda xtaqt li servizzi tiegħek forsi jkunu jisaw jikdbunna u jgħidulna eh, fejn wasanna f'din il kustjoni għaliex huwa ta' sew importanti li konna standards għaljin għal dan it-tamir il identifika il-monossidu tal-karbonju. Issa dwar is brazzoni madan, ma' dan. Eh, bieraħ inti tkellimt flaqa mal industri tal-Lukandi dwar il-standards fit-turizmu il-bira. Jiena ma konċ prezenti għallaqa, iżda kienem dawk li informawni li inti referejt għall-importanza li konna tikketta ta' kwalità ta' turizmu. Ixtaqt inkun naf jekk inti inti xukol se tirreferi u kol għas-sigurta fil-lukandi fil-razzjoni madan, għalix il monsu tal u kol kien problema u kol fil-sigurta tal-lokandi f'pajjiżi erba persuni anzi, eh, għal dak xaqsam nirin u monossidu karbonju fil-lukandi għalix kifet. F'pajjiżi u anki fil-kostituenzi tiegħi kien hemm tfal illi mitu daw mitu però fil-Greċja. U għanna sitt snin nitkellmu dwar kemm importanti li konna sigurta fil-lukandi fl-Ewropa għanna dawn il-problemi ta' eh, nirien u għanna 24 persuni illi mitu fi Franza U għanna rakkomandazzjonijiet u koll illi maġewx aġġornati u ilu ma jiġu aġġornati u dawn mux jiġu applikati dawn l-standards u għallura ma nistax nistennew il persuni ċittadini Ewropej imorru fil-lukandi fl-Ewropa bat ma jkollhomx dawn il-standards ta' sigurta. Ra tajjeb illi naraw naqra dawn il-standards ta' sigurta fil-lukandi. U allura jekk titrattaw din il-kwistjoni wkoll tal-monossidu tal-korbon jina se tkun tagħmlu xi ħaġa tajba ħafna biex titħarsu il ċittadini tagħna. Ukoll tajjeb li taraw iċ-ċifri dwar l-imwiet minħabba l-monossidu tal-karbonju. Naħseb tibqaw tibqgħu sorpriżi bir-riżultati. Chris Davis issa book Kummissarju, kwistjoni tal-air conditioning fil-karozzi, dan ukoll importanti għaliex hawnhekk għandna elementi ta' prinċipju. Xi kollegi jiftakru illi bejn il 2004 u l-2006 aħna tkellimna dwar din il-leġislazzjoni li kienet imfasla biex eh, tneħħi gradwalment l-użu tal-refrigerants li nsibu fil-arja kondizjonata u naraw illi din hija 1500 darba aktar eh, ta' meħsara mill-CO2 u kwistjoni li diskutejna kienet eh, minn meta din il-leġislazzjoni se tidħol fis-seħ u aħna għedna jannar 2001 għal vetturi ġodda u dan għandu jkun forsi suppost aħbar tajba għaliex din id-direttiva ħolqet ukoll eh, il-ħolqien ta' refrigerant ġdid l-HFC wieħed li ta' YF u allura dan jfisser illi bekk issanna prodott ambientali ta' standard aħjar. Iżda ma twasanna l-problema. L-industrija tal-karozzi bdiet tilab eh, ċerta loba u ma bditx tixtri l-prodott il-ġdid u l dawk li manifatturaw eh, għandhom raġun u ma qalu ma nissa noqogħdu nibnu impjanti ġodda jekk ma jkunx hemm ordnijiet U jina għajim dan il-punt u koll mal-Kommissarju ta' qablek u għal li fil 2011 f'jannar din il-ħagġa titħol fis-seħ. U meta inti ħadd il-kariga tiegħek, jiena wkoll tkellimt miegħek dwar dan u inti il-Marzu li għadda inti qed li l-istituzzjoni titħol fis-seħ meta konna ippjanajna għalih. Issa kien hemm problema dawk li man fatturaw il-prodott jgħidu li il-prodott ma kienx ehm, disponibli. Hanwell qalu li huma ma kellhomx il-problema, iżda situazzjoni hija din u nista' nifhem ukoll id-dilemma eh, li inti sib truħek fija u naċċetta din il-ħaġa iżda id-deċiżjoni li inti ħadd illi jkun hemm dewmien tal-implementazzjoni ta' din il-ġess leġislazzjoni issa tmorlu kontra il-proċess ta' leġislazzjoni qed tajt il dawk li ma nefotturaw il-karozzi li jistgħu jisibu mezzi kif u ma jinjoraw liġijiet Ewropej. Allora sewġ mistoqsijiet l-ewwel net. Sa xi ħaġa fih dan il-Kummissjoni sabiex tirrevedu l-mod kif dawk li ma nifatturaw il-karozzi setgħu jevitaw l-implementazzjoni tal-leġislazzjoni u biex b'xi mod e, e, jilabukom u dawk fostom il-Komissjoni ovvjament li ħadmu bisħieħ biex ikonna din leġislazzjoni u se nagħmlu biex din ma terġax tiġri. Imbagħad, inti qed li dan huwa dewmien temporanju ta' sena se tagħtina garanzija issa sa l-ewwel ta' Jannar 2012 l-ebda karozza li ma tużax refrigerant ma jitqedux fuq is-suq li intom tippermettix li din is-seħ, jekk tista tagħti din il-garanzija, nistaw nibatu dan il-messaġġ u allura il-dawk li ma il-karozza għandhom sitt xhur biex jagħmlu xogħolhom biex ikunu lesti għal din il-ħtieġa. Is-Sur xluter issa. So. Grazzi, inti jett illi ma tixtiqx meġa l lura għal dawn il-vetturi ħfif. Jiena naħseb li din hija żbal għalli se toqta dawn il-vetturi ħfif għaliex fil ġejjini irridu nħarsu lejn l-Asja u dawn mhumiex se jixtru dawn il-vetturi ħfif il-liġi tagħna wkoll kienet ibbażata fuq idea ħażina li l-emissjonijiet kienu aktar baxxi mill ħsibna meta minna leġislazzjoni raġuni oħra għalfejn għandna nirrevedu sitwazzjoni u għalhekk inħeġġiġkom illi intom ukoll tibatu ukoll din il-proposta għal HCV għaliex dawn ukoll huma importanti biex ikunu effiċenti għal xikella l-Azja meti se tixtri dawn il-vetturi 10 snin oħra meta il-prezzijiet taż-żejt se jola. Issa, inti s-sur potoċna kamiltu weda u koll li iżidu 160 sustanza oħra biex 106 eh, sustanza biex naslu għal 136. U għallura, xinu ma l-pjanijiet tijak, xinu l-istrateġija tijak, xinu ma l-rizorsi li se nimpiegaw. X'pressjoni se tamlu fuq istati membri biex nilħu din it-dawn ċifri li semmejt. Issa, reach Brabta marriċu kol rajna li ma rajna lebda sostanza ġdida għal sostituzzjoni u istruzzjoni. Rajna bis revizjoni ta' sostanzi odma. Meta se naslu din is-sitwazzjoni? Jekk se noqdu naħdmu rata ta' sostanza eh, bla perikli, allora se, se jdumu wisnin sakemm aħna nkunu naġġornaw ruħna. Allura x'inhuma eh, se nagħmlu fuq is-sustanzi l-ġodda? Issa mistoqsija akbar. Inti tkellim dwar tkabbir iżda għanna rabta saħħita bejn il-krizi, il-pajizi fi krizi u l-spejjes għal rizorsi ta' importazzjoni u hemm rabta bejn dawn il-pajjiżi li qegħdin fi kriżi matul il-kriżi kellhom aktar spejjeż għal materji primi u jekk aħna inkatru it-kabbir it talba għal dawn il-materji se żid dan għalfejn se jfisser aktar prezzijiet għoljin u da se joqtu it tkabbir Anki jekk tħobb il tkabbir jew le, maħnis se nilqu tkabbir sakemm ma nagħmlux transformazzjoni kompleta tas-sistema ekonomika u nużaw inqas risorsi u bekk konna approċċi ekonomiċi ġodda. Ġifiri, xtejjiet huma pjanati jekk il-xenarju tal-kabbir ma jirnexxix u naraw illi il-prezzi ta' rizorsi se joqtol it-tkabbir għalix eh, ovvjament meta jiġi il-tkabbir kulħadd irid jixtri aktar. Allura se nagħmlu għal dak li għandu x'jaqsam għal ekonomija fejn jkollna ftit X'in X'inhuwa il-pjan B tiegħek jekk xenarju ta' tkabbir ifalli li konna aktar eh, self aktar investiment dana kollu qed ifalli. Se nagħmlu allura f'dik is-sitwazzjoni, anki meta tkabbir bħala idea mhix qed taħdem. Din hija xi ħaġa li dun ippjanaw għaliha, indipendentement mill-pożizzjoni tiegħek fuq tkabbir jew le. Grazzi ħafna, Mr. Schluter. Issa spiċajna fl-aħħar tal-round ta' mistoqsijiet u għaċar illi aħna mħazbin ħafna dwar il-kwistjoni ta' tkabbir kif se niġġeneraw it-tkabbir. Kif nistgħu noħolqu sitwazzjoni fejn kulħadd jirbaħ? Jiena naħseb illi qegħdin ukoll nasservaw il-kull proposti tal-Kummissjoni dwar it-kabbir u m'hemmx kontradizzjoni bejn il-politika industrijali u l-ambjent. Eh, dan huwa l-approċċ tiegħi wkoll pal tal-Kummissjoni jiena dejjem sibt li ma nistawx Eh, nakwistaw enerġija mill-rieħ jekk ma jkonniex fl-aħħar mill-aħħar il-bini illi jappoġġa sistema bħal din u allura għanna persuni bħal rappresentanti tal-Kommissjoni li jgħidu illi għanna naqsmu kollox Eh, f'industri differenti dawk favur l-ambjent u dawk le. Iżda dik id-diskussjoni ma toġobni xejn u nidejja u kol bil-fat illi eh, għanna dawn it-tipi ta' idejat illi għanna zewċ industri f'kompetizzjoni ma' xurxin. Le għanna industrija wahda u rrit ikonna l bidla kompleta f'din l-industrija. Jeħtieġ illi rrit ikonna enerġija nadifa, karozzi nodfa, eccetera, eccetera, iżda memx għalfej ikonna konfrontazzjoni zejda. Issa, fejn jitlu r-rizorsi. Emmek, il-Kummissjoni xanda f-muħat għamil. Jiena sorpriż li Karl Heinz Florence ma semmiġ dan il-punt. Il-regolament il-qadim tal-karozzi, hemmhekk kena ħafna sustanzi illi din jitilqu mill-Europa li xlok tal-Azja għaliex m'għandniex netwerk li jagħmel sens tal-riċiklaġġ u hemm bosta materji primi li qegħdin jitilqu mill-Ewropa u allura se nagħmlu, se tagħmlu sabiex noħolqu xi tip ta' rotot adattati sabiex naraw illi nkunu nistaw tassew nużaw rotot bħal daw għanna grupp ta', ta vizitaturi mill-Austria din iżuruna hawnhekk dawn huma rappreżentanti minn NGOs jaħdmu fil-qasam tal-politika ambjentali fl-Awstrija nilqgħu fostna. Intom involuti fid-diskussjoni hawnhekk illum għaw il-Viċi President u Kummissarju hawnhekk preżenti issa nisimgħu lilu biex iwieġeb għall-ewwel round ta' mistoqsijiet. President, jiena wis nibza li <laughs> se jkollok terġa' tistidinni niġi biex inwieġeb għal dawn il-mistoqsijiet kollha li jiena eh, smajt u li anki li se sma' jiena se nipprova nwieġeb meta nqis il-problemi kollha fil-kuntest tal-kompetenzi tiegħi u intenni irridu tassew nibdew revoluzzjoni, it-tielet rivoluzzjoni industrijali u ninsisti fuq dan il-punt għaliex ma nistawx nitkellmu dwar il-politika tal-ambjent, dwar l-emissjonijiet, eh, materji primi, u reach, jekk mhux f'kuntest strateġiku. Jiena qed nipprova eh, nibda azzjoni politika jkun b'saħħita sabiex l-Ewropa tassew tkun kompetittiva u ikolla ekonomija b'saħħita ta' veru li taqat it-kabbir l-impigi u rispett lejn l-ambjent. U Din hija rivoluzzjoni industrijali ġdida, individwajt kol xi setturi illi jiena nqisi li huma importanti ħafna u fuqhom irridu niffukaw jekk tassew irridu nkunu kompetittivi li niffukaw fuq il-kwalità mhux tant fuq il-kwantità. U fl-intervent tiegħi ta' tleġġemat ilu jiena insistejt fuq il-green economy, settur essenzjali li se joħloq ħafna impjiegi u anki mill-aspett ekonomiku se joffri ħafna u anki fuq setturi oħra li semmejt u insistejt ħafna fuq is-suġġett tal-materji primi u nitkellem dwar dan l-aħħar punt għaliex kien hemm ukoll mistoqsija minnaħa tal-President u kumment tal-President x'għamilna sissa u se nagħmlu u x'nistgħu nagħmlu. Ħejjejna lista ta' dawn il-materji li huma l-aktar ta' tip eh, rari u bdejt ukoll Eh, numru ta' azzjonijiet kemm fih dan l-Unjoni kif ukoll li len mill-Unjoni. U dejjem rrid nosserva wkoll il-ħarsin tal-ambjent dan il-qasam. U dan ngħidu b'mod ċar ħafna dan ukoll huwa eh, element ta' ġid kbir għall-umanità u rridu eh, ovvjament inħarsuh Issa, l-azzjoni esterna, aħna kena ftejimit ma l-Unjoni Afrikana, ma diversi pajizi tal-Amerika tisfel, il-ċili, Argentina, il-Messiku, l-Uruguay u l-Kolombja. Kolombja. Ġimajlu jena mortu kol il-Groenlandja u emmek jena iffirmajt ftejim ieħor u għawnek nisħa illi element il-prinċipali ta' din il-litra ta' intenzjoni illi twassal għal ftajin eh, ta' tip ġuridiku ifisser li fit-tielet parra, anzi fit-tielet punt qegħdin ngħidu mod ċar ħafna u hemm il-firma tiegħi tal-Kummissarju Pibals fissem l-Unjoni illi din nazzjoni kolla kollha trid tkun ta' użu ta' materji primi u dawn iridu dan kollu tisseħ fil-rispett tal-wirt ambientali u natu valur lil wirt ambientali tal greenlandia Issa, dwar l-azzjoni interna u ovvjament madwar 2000 ċiniż illi se jmorru fil-Groenlandja biex jibnu hemmhekk u allura differenza tal-addiġġament tal-Kummissjoni Ewropea hija differenti skont ir-realtajiet differenti. Ovvjament imbagħad kulħadd ħieles jagħmel dak li jħosslu huwa aktar iżal iżda pożizzjoni tiegħi President, nista' wkoll nibatilkom it-test tal-ittra ta' intenzjoni li naffirmajt mal-Prim Ministru tal-Groenlandja il-ġimgħa l-oħra. Dana jurikom, litra turikom illi l-azzjoni ta' rispett huwa preżenti għal reġun eh, dan ir-reġun tal-Artiku bħalma il-Groenlandja. Issa, fih dan l-Unjoni Ewropea kifet fil-intervent tiegħi aħna nedejna azzjoni Innovation Partnership b'rabta ma' sostituzzjoni ta' riċiklaċ għal dak li mxaqsa ma' attivitajiet estrazzjoni u ħdimna mal-Komissarju Potoċnik sabiex anki fil-qasam tal-ambjent naraw illi xi risorsi jintużaw aktar fih dan l-Unjoni Ewropea għal dak li għandu xaqsam regoli ta' applikazzjoni ta' natura 2000 hawnhekk jiena qed naħdem mal-gvern tal-Iżvezja sabiex naraw x'nistgħu nagħmlu fil-qasam tal-Baħar Barents għal dak nixaqsam dawn il-materji u anki Eh, dwar dawn il-sujġetti tkellimna wkoll mal-grupp eh, responsabbli tal-Parlament l-Onorevoli Florence fil-fatt huwa fost dawk l-aktar importanti f'din id-diskussjoni li iktar li parteċba f'dawn id-diskussjonijiet. Issa, dwar din l-istrateġija un wieġeb għall-Onorevoli li tkellem dwar it-kabbir, trasformazzjoni. Ovvjament kollox jorbat ma' xorxin, għalfejn nitkellem dwar din it-tielet rivoluzzjoni, għaliex din bidlu il-mod tagħna ta' kif aħna nfasslu l-politika industrijali. Ma jistax ikonna aħna korrezzjoni, għalfejn nitkellem dwar rivoluzzjoni. Forsi xari abjad, iżda l-ispirtu għadu zazuħ, irridu, iwa, namlu qabża ta' kwalità il-politika tal-Europa jeħtieġ li kollha il-kuraġġ li tħares il-qudiem. Ma nistax sempliċement nimxu irridu dejjem eh, nimirħu il-qoddim biex ikonna proġetti ambizjużi biex tasew nkunu kompetittivi u għalhekk eh, intenni dawk l-elementi li smajt li qed fi smiħtijaj jina kummissarju l-industrija u għala jina naħseb illi huwa possibbli li nwet u zwieċ bejn politika industrijali u politika ambientali mhumiex żewġ eh, linji ta' politika kontra xulxin, anzi fiħtan din it-tielet rivoluzzjoni industrijali jiena kont ngħid li għandna żwieġ interess iżda hawnhekk iż-żwieġ isir kważi żwieġ ta' mħabba għaliex huma f'sintonija perfetta dawn iż-żewġ elementi u importanti li jkun hemm bilanċ fuq naħa u jew oħra sabiex inwieġbu l-ċittadini, għalek inħoss illi Iva jista jkollna tkabbir u għalfejn insistejt fuq green economy għaliex l-ewwel pass irrit ikonna ekonomija aktar ambjent li jkoll aspett ekoloġiku. U jiena konvint illi mhux biss illi dan huwa tajjeb għad-dinja tagħna anke għas-saħħitna iżda wkoll mill-aspett ekonomika din hija xi ħaġa produzzjoni u allura tkabbir u anki il-politika favur il-materja prima u anki brabta mal bjent dawn kollha huma kompatibbli pa' zwiċ jiet kollha u jiena jilik miżoġ kważi 25 sena, dejjem ikun hemm momenti diffikultà, imma mbagħad dawn nelbuhom meta hemm ovvjament ir-rieda li wieħed jilħaq lan tiegħu. Jiena mpoġġi fuq qudiem il-politika u ngħidu hawnhekk qudiem il-Parlament għaliex jiena kont membru ta' din l-Assembleja għal 15-il sena. Il-politika trid tmexxi dawn l-għażliet, ma nistgħux dawn inmexxuhom bit-teknoloġija jew mill-burokrazija huma għażliet li jeħtieġu tmexxija politika u din trid tkun fuq livell Ewropea. Parlament Parlament, Kummissjoni u Kunsill. Issa, dwar xi kwistjonijiet tekniċi kien hemm xi mistoqsijiet dwar reach. Um, 136 sustanza fl-2010 kien ma' Kummissarju Potoċnik u nisħa hawnhekk illi wara ħafna żmien fejn ma kunix qed niftehmu, ovvjament l-aspett industrijali u l-aspett ambjentali tal-Kummissjoni Ewropea. Issa għanna l kummissjoni Barroso 2, il-politika industrijali u l-politika ambientali Mixin perfettament jitfit u jena nirringrazzja l kummissarju Potoċnik minn qalbi għalix dejjem irnexxielu anki jikkonvinċini bil-intenzjoni tajbin tiegħu. Mela fl-2010 għazinna dawn il-136 sustanza biex natu messaċ ċara l-impenju tagħna li jkun hemm introduzzjoni bla dewmien dawn il-sustanzi u għallu aħna provajna u koll inkoraġiċu il sati membri illi u koll jiffukaw il-ħidma taħħom u dana fil-Kunsil tal-2011 u għemmek aħna ridna namlu pjattaforma biex ikonna skambju ta' esperjenzi u nimmassimizzaw l-enerġiji fost il-partijiet interessati differenti U f'dan il-kuntest, fir rispett tal-impenn tiegħu il-Kummissjoni wkoll talab l-Aġenzija illi hija ipprepara 16 il-fajl ta' NES 11 u talab l-Aġenzija li tagħmel aktar fil-2012 meta nqisu wkoll id-disponibilità tar rizorsi U jiena ovvjament se nkompli nagħmel l mutijaj sabiex nilħaq dan il-an u f'Settembru sejjer f'Helsinki sabiex u anki fil-fatt mal President tal-Industrija Kimika Ewropea sabiex eh, nittrattaw il-problema u natu tweġibiet, eh, u għanzi natu kem nistaw tweġibiet għal din il-ħagġa, jessa restrizzjonijiet għalla nesbatax, u koll restrizzjonijiet ġodda fejn jitħol il-riċ, il-kadmium u hemm ukoll xi sustanzi oħrajn li waslu fl-aħħar tal-proċess ukoll u dawna se jidru kol fi reġistrazzjoni u dawn jindikawna u kol fejn l-industrija diġa qed tagħmel ġestjoni tar riski fejn hemm bżonn u fejn hemm bżonn illi jkun hemm interventi fis-sezzjonijiet ġodda. Edna ma mal-istati membri wkoll biex naqdu din id-direzzjoni. Issa il-mistoqsijiet tal-Onorevoli McCavin Il-bira, veru, jina semmejt uh, f'dan l-avveniment il-punt dwar it-turizmu u semmejt x'qegħdin namlu u x'qed nippjanaw li namlu u ukoll se jkun hemm proposta leġislattiva dwar din il-quality label mingħajr u nirrepeti mingħajr ma niksru il-prinċipju ta' sussidjarjetà. L-argument ta' turizmu huwa wieħed sensittiv mi jendix l-intenzjoni illi nħu post il-reġuni u lanqas post l-istati membri f'dan il-qasam qed nipprova nagħti biss valur miżjud sabiex intella l-livell ta' kwalità tal-istrutturi turistiċi kollha tagħna sabiex dawn dejjem ikunu ikollhom inqas perikli u dana biex nħarsu turisti li jużom dawn il-postijiet biex bekk inżidu in-numru ta' turisti fl-aħħar mill-aħħar turista illi jiġi minn barra l-Ewropa u jaf illi L-kandi kanditana illi għandhom dawn il-tikketti ta' kwalità din joffru kol garanziji ta' sigurta ta' livell oli, forsi il-turista mbagħad jippreferi jiġi hawnhekk fl-Ewropa milli jmur pereżempju bnadi oħra fid-dinja fejn mem l-ebda karatteristika ta' sigurta u fostom inti semmejt eh, dawn eh, fil-mistoqsija tijak u jiena allura għandi impensi f'dan il-qasam u l-azzjoni tijaj timmira f'din id-direzzjoni. Aħna għedin u kol naħdmu mal-Kommissarju Dalli kon konsultaw u kon ma' partit interessati kolla biex ikun għamna rakkomandazzjoni u dana sa' minn 86 għal dak li inġaqsa minn nirin fl-lokandi u dana u kol jorbot u kol mat test ta' rakkomandazzjonijiet li se jkollna u allura s-sigurtà u t-turizmu huma impenn b'saħħtu u dejn it-tikketta ta' kwalità għandu dan il-għan. Intellaw il-livell ta' kwalità mux biss il-sigurta, minix għed naħseb biss f'dan, għed naħseb u kol fil-ħarsin ta' turisti li għandhom difikulta ta' mobilita illi jishtiqu u kol għattaw il-tajjel taħħom f'postijiet palma għandhom id-dritt jamlu ovvjament u palma għandhom id-dritt jamlu turisti oħrajn. U għallura dawn musietu post forsi xi tikketti nazzjonali li jistgħu jeżistu, iżda din hija xi ħaġa miżjuda għaliex uh, fil-Russja u fil-ċina forsi aktar faċli li konna eh, niprezentaw din il-marka ta' garanzija tal-Europa għaliex ovvjament wieħed ikun jaf fil pajizi differenti kif jippreżentaw ruhom u jekk għal daqqa waħda nisimgħu illi forsi ehm, jekk nisimgħu li jkun hemm livelli aktar eh, baxxi f'pajjiżi jew oħra, allura mhux dejjem nkun nistgħu nifmu eżattament fejn insabu dawn il-postijiet jekk ikunu f'pajjiżi postijiet bħal Russja jew il-Ġappun. U allura jekk irridu naraw jekk forsi eh, post qiegħed jew ieħor dawn huma kwistjonijiet ta' ġeografija dawn huma elementi insomma kwistjonijiet li jiena nixtieq nifoka fuqhom. Issa l-introduzzjoni ta' indikaturi mill-aħħar informazzjoni kelli dwar n 50291 f'April 2012 tkellimna dwar il-fatt illi dawk li manifetturaw jagħtu illi jkun hemm dan l-indikatur eh, dan it-tamir u din ir-regola tindika li rid ikun hemm ukoll elementi tekniċi partikolari f'dan ir-rigward. Iżda tagħna mhux qed jimponi obbligu għal produtturi illi jkollhom din dan l-indikatur partikolari. Issa l-indikatur tal-monossidu tal-karbonju hemmhekk jiena lest u jista' jkunu dawn jaħdmu bil-elettriku jew bil-batteries, issa dwar karatteristiċi tagħhom u dwar il-mod kif dawna jaħdmu. Dawn huma mmexxija. Qed naqleb mill-Franċiża hawnhekk jgħid il-Kummissarju. Umma, regola, u koll regolati mill-direttiva ta' sigurtà tal-prodotti u hemm leġislazzjoni tu koll li għandu xaqsam mal-element ta' kostruzzjoni. Issa, skont il-dan l-elementi naraw u koll illi il satmeni huma kompetenti biex jindividwaw il-livell ta' sigurtà fit-territorju tagħhom u għalhekk awtoritajiet eh, lokali jekk iħossu li huwa meħtieġ għal sigurtà tal ċittadini tagħhom jitolbu minnu fih illi kunem dawn l-indikaturi ta' monossidu tal-karbonju li jiġu dawn installati u jkollhom dawn it-tip ta' indikaturi ta' tmim ħajja. Iżda, ovvjament, jiena se jkun li l-interess illi naraw li konna test bil miktur dwar dan simili għal dak illi e, li jkun jinkludi daw l-elementi li għadni kif semmejt. Issa, dwar id-direttiva dwar il-ġugarelli, u naf li l-pozizjoni ta' tal-Ġermanja hija differenti minn dik ta' pajjiżi oħra l-Onorevoli Florence mhux qed narah. Argument interessanti dan min jiggaranti ovvjament rridu niggarantixxu livell għoli ħafna ta' l-iżżażaħ u l-itfal. Il-Ġermanja qed titlob ukoll livelli għolin ħafna iżda is-sustanzi illi ġew individwati mantomx il-karatteristiċi illi jahna in-isu, għallura ma nistawx naċċettaw il-proposti illi ġew mill republika Federali tal-Ġermanja. Issa, għal dak li għandu xjaqsam il-mistoqsija l-oħra, anzi, il-vetturi tqal. Mux jena, Schleiter mhux responsabbli għal dan il-punt. Ovvjament hija il-Kummissarju Hedegard li trid tressa proposta dwar l-emissjonijiet ta' tjostu tal korbonio Honorably Davids. Iva, qed raħ, issa għal dak li għandu x'jaqsam il-kwistjoni tal-air conditioning fil-karozzi ma kienx hemm għażl oħra. Għal dak li għandu x'jaqsam id-deroga, aħna qegħdin ngħidu 31 ta' Diċembru ta' din is-sena sitt sitxur oħra wara niftħu proċedura ta' ksur fil-konfront ta' dak li ma jkunx applika il-leġislazzjoni komunitarja. Iżda mill-investigazzjoni tagħna ukoll produtturi għalunna li ma jistawx ukoll eh, jagħtu dawn il- eh, dan il-likwidu u allura huma għalunna li ma jistawx jagħtu dan il-refrigerant lil dawk li jif manufetturaw il-, il il-karozzi u dana huwa minħabba diffikultajiet tal-impjanti ta' produzzjoni. L-impjant ta' produzzjoni tal-Ġappun illi ġi mill-qut mill-inċidenti b'relazzjoni ma' terremot ta' sena l-oħra ifisser illi dawna jipproduċu biss kwantitajiet minimi ta' refrigerant u allura fiċ-ċina u kol kena eh, suppost kellu jkun hemm impjant iżda dan domu bidix jopera minħabba proċedura ta' leġislazzjoni li trid li tidel li aktar komplessa milli kien tbassar. U allura minħabba dawn id-diffikultajiet naraw illi eh, fl-aħħar eh, tliet ta' din is-sena dawn il-problemi nsibu soluzzjoni għalihom. U allura għalhekk kelli nirrispetta prinċipju ta' trasparenza jiena stajt għamilt eh, ta' birruħi li ignorajt is-sitwazzjoni, iżda kieku aħna ftaħna proċedura ta' ksur u din din situazzjoni partikolari u din il-qorti ta' ġustizja ma naħsibx illi kien ikolli raġun din is-sitwazzjoni u kont biss nagħmel xi ħaġa dak il-każ illi ma kienet wasal l-ebda effett. U mill-investigazzjoni li għamilna u minn dawn il-elementi li jiena spjegajt u naħseb qegħdin ngħidu l-verità hawnhekk dawn huma fatti wara kollox li wieħed jista' jiverifikhom minisse se nidderoga ġifiri aktar l mill-31 ta' Deċembru. Fuq din serraħ moħħok. Naħseb li weġib ta' l-mistoqsijiet kollha Skużawni jekk dom xiftit, pero ovvjament dawn huma mistoqsijiet tekniċi ħafna minnhom u allura wieħed irid jidħol f'ċertu dettall biex anki ineħħi xi dubji illi jista' ikun hemm eh, mill-membri parlamentari. Grazzi. Dank auch für die ausführlichen Antworten. Jetzt kommen wir zu... Grazie ħafna għal tweġibiet tijak, kolla sostanza, kolla fjom xtomut, Merkis Prodi, Gutierrez Cortines, Okoni u Kukovic. Merkis, ikellimni mis. Grazzi, komissarju nixtieq nilqa il-politiki tiegħek. Nittama li juhut mit-talbit tiegħi jiġu inklużi f'dak li tagħmel. Tkellim dwar l-industrija tal-bini u tkellim dwar miżuri ambientali għal din l-industrija. Jiena mħasba li memx tqabbil bħalissa d-dej fil-industrija tal-bini bejn il-vantaġġi li jiġu prodotti b'dawn il-miżuri u il-ristawr ta' bini antik. Il-fatt huwa li jekk tirrestawra bini antik dan ikun hemm iktar impigi u inqas xwieħed joħloq bħala skart. Ikun dek bżonn inqas karozzi, ikollok iktar nies li qattaw iktar ħin fil-ċentru ta' belt u iktar benefiċċji ambjentali. Naħseb li tikun hemm tqabbil hawnhekk li jseħħ fuq dan il-punt nkun nistgħu nqablu bini ġdid u restawr ta' bini antik. U naraw li ma jipproduċi l-iktar kondizzjonijiet ambjentali tajbin. Tini punt fuq il-kontrolli bis-satellita naħseb li għandek issemmi wkoll l-ilma. Rridu li kunem teknoloġija tal-ispazju li tiġi sviluppata biex bekk nkunu nistaw nizviluppaw il-ħażniet ta' fuq l-ilma, l-ilma tal-pjan. Irridu jkun hemm eh, kultura posta ta' monitoraġġ li tiġi introdotta f'dak li qed tagħmel. Smajna li l-kultura turizmu jimxu id fit, ma tistax tisseparhom. Ir-Renju jara jaraf li l-aqwa turizmu huwa turizmu kulturali fil-fatt tal-pajjiż Grazzi, Signora Gutierrez Cortines, infakkarkom jena l-President u naddi il-Kemra l-min irrit. U issa lek fl-axar ta' d-tijaj u naddi l kelma l onorevoli Merkis. Eh, eh, ons me moeten bezighouden waar u zich mee bezighoudt. Hemm numru ta' suġġetti li għajimt u ħafna affarijiet li tħabbat bieċek magħhom. Nkompli nitkellem fuq il model ta' tkabbir li inti u anki nkompli fuq affarijiet li semma l-kollega tiegħi Schluter nixtieq naqbel miegħek imma ma nistax. Għaliex jiena nħoss li qegħdin nibqgħu nżommu mal-pjan antik li kellna qabel. Jekk aħna rridu naslu għal tkabbir, rridu naslu għal tkabbir b'mod differenti, b'użu ta' riżorsi differenti u nażaw l-enerġija b'mod differenti. Naqbel mal-President li ma nix distingu bejn enerġija tal-faham, enerġija tal-fwar jew enerġija favur l-ambjent tal-ġejjini. Il-rivoluzzjoni industrijali ta' tielet livell hija kwistjoni ta' kif ħatuża materja prima b'mod differenti biex ma jkunx hemm rivoluzzjoni ta' skart biex ngħidu hekk. Hekk għandna nagħmlu naraw kif ħanatu ħarsa lejn ir-riċiklaġġ ta' materja prima, eċċetera Fl-drabi nħarsu wisq lejn l-Afrika u kif ħaniksbu aktar materja prima konvenzjonali, nibqgħu natu ħarsa dejjem lejn riċiklaġġ. U għawek qed noħolqu eh, ċiklu sħiħ ta' skart, hemm bżonn ta' modelli ta' negozji differenti, kif nistgħu kunu aktar favur l-imprizi, kif nistgħu nwaslu mod biex nerġaw niksbu mill-ġdid il-materja prima u jibqaw ikunu bi prezz vantaġġuż. Dan għandu jistimola. Dan ikun stimolat b'taxxi differenti. Nixtieq ngħid xi ħaġa dwar il-vettur li jaħdmu bl-elettriku. Qatt ma ser ikollna standards għal batteriji jew għal tamir fejn wieħed jerġa' jikkarga l-batteriji naħseb li rridu naħdmu aktar fuq il-nanoteknoloġija, forse ta' tajt xaħġa aktar fit-tart. Minuta u nofs eżat, tista' Vittorio Prodi. Minuta u nofs daqsxej elastik, <laughs> tista' taġġebda kif trid, ma insomma. Grazzi Sur Tajani, grazzi tal-ġejt, u nirigrazzjak ukoll la żjara li inti għamilt fiż-żoni li ntlaqtu bit-terremot li huma qrib tiegħi interessawni. U nixtieq nibda fuq dan il-punt għaliex jiena naħseb li nistaw l-ewwel permezz tal-użu tal-sistemi ta' satellita nkun nistaw nagħmlu ċensiment ta' x'inhuma r-riski ta' li kun hemm teżiżiet jew terremoti fit-territorju tagħna. U nkunu nistaw nlaqgħu flimkien is-sigurtà tal-bini tagħna u tal efficienza tal-enerġija flimkien ma' tbassir ta' terremotu teżiżiet. Fejn hemm probabilità pereżempju ta' teżiżiet u terremoti nkun nistgħu nindividwawhom biex bekk nagħmlu żewġ affarijiet f'daqqa u jekk dan dejjem ikun meħtieġ. Tieni nett nixtieq nisħaq li ma nitkellimx dwar it-tielet rivoluzzjoni industrijali għaliex aħna li għandna bżonn huwa li flimkien mal-iżvilupp ta' dan it-tip inkomplu b'dematerializzazzjoni tal- poplu tagħna, tal-soċjetajiet tagħna x'aħna traskurajna eh, prodotti immaterjali li huma marbuta mal-bniedem, mal-kunċett ta' ġid komuni fuq livell uman. Għalhekk nisħaq ukoll b'eżempju partikolari, il-problema ta' rizorsi naturali, kif per eżempju fl-iskart ta' tip elettroniku miktar konċentrazzjoni għolja meta mqabla mal-minerali ta' eh, tal-materjali rari, tal-elementi rari, ecc. Irridu naraw kif nisfruttaw dawn lejjun. Grazzi Sofio Okoni. Merci, Monsieur le Grazzi, Sir President, Sir Commissario. Jiena nishtiq in kelmek dwar il-vetturi elettriċi najdlek li na napoġġa l-inizjattiva tijak u l-lum għar nufsinar aħna adottajna test dan il-komitat MV li eh, permezz tal- eh, fondi partikolari rridu li kunem network ta' Eh, karika recharge mill-ġdid ta' dawn it-tip ta' karozzi madwar l-territorju Ewropew kollu. Issa jena nixtieq nistaqsik jekk f'qasir żmien nistgħux nippretendu jew nistennew li jkun ftejjin bejn l-istati membri u dawk li jipproduċu eh, dawn il-tip ta' karozzi biex ikun hemm biss regola waħda eh, Ewropea marbuta mal-recharging għal karozzi elettriċi aħna qed nitkellmu dwar kabbir sostenibli, ġifiri eh, eh, l-attività ta' dawn il karrozzi elettriċi hija rilevanti ħafna bżonn neħdu nieħdu azzjoni malajr u azzjoni li tkun tajba. Grazzi. Dank, manchmal ist es schon in einem. Grazie ħafna. Mux dejjem ikun faċli li kumpanija waħda biss, per eżempju, tiddeċiedi fuq tip wieħed ta' plakka, ma insomma. Issa l-onorevoli li miss. Grazzi, kommissarju, grazzi President, grazzi kommissarju għal prezentazzjoni ċara ta' rivoluzzjoni industriali. Nishtiq nżid xi ħaġa fuq dan. Da mistoqsija, x'taħseb dwar rivoluzzjoni fis-servizzi għall anzjani servizzi għal dawk li għandhom bżonn u servizzi fit-turizmu. Ser ikun l-impatt tat turizmu fl-Ewropa? Ser ikun pożittiv rigward it-kabbir u negativ negattiv imbagħad fuq l-impatt ambjentali u l-impatt fuq is-saħħa? Fir-rigward l-rivoluzzjoni industrijali nistaqsi kif ma semmejx rwol dema akbar tal-ICT. Teknoloġija ta' komunikazzjoni tal-informazzjoni. Din hija storja ta' żvilupp l-Istati Uniti qiegħda fuq rwol aħjar, pożizzjoni aħjar meta mqabbla mal-Ewropa, imma hija xi ħaġa li rridu nindirizzaw. Fi rigward ir-riżorsi mistoqsija malajr x'ingħidu dwar il-prodotti tal-ikel bnin li jkunu tajbin għas-saħħa. Kummissarju, kull mandek huwa li twieġib dawk id-domandi kollha. Fidejk. Kont qed nittama l-Onorevoli Merkis tkun taqbel dejjem miegħi. Imma ħaniprova nikkonvinċija xorta waħda li aħna naqblu. Għaliex jiet titkellem dwar il-rizultat ta' rivoluzzjoni, iżda biex naslu għar rizultat irridu jkonna punta bidu t-deċid li tagħmilha din ir revoluzjoni għaliex kieku tista' istat u bajk u mhix ikollok ir-riżultati ta' rivoluzzjoni ikun kollox wisq faċli. U niddaħħal fil kodba tal-istorja dinjija kieku nkun nista' nasal rivoluzzjoni daqsek għasir żmien. Irridu naraw minn fejn nibdew, nibdew fejn huwa possibbli. L-importanti huwa li jkollna miri ambizjużi Jiena lest li kunem minn navigazzjoni bil bil fin kun naffi ħanimraħ iżda anke Kristofro Kolombu biex jasal l-Amerika kelli jagħmel vjaġġ twil u dik kienet rivoluzzjoni kulturali u għalhekk jien se nagħmel. Irrid irrid nimxi l qudiem mhux se nieqaf hawn nixtieq nilħaq għanijiet ambizzjużi iżda biex neħu għal dawn l-għanijiet Ambizjużi rridu naqbżu ċertu ostakli u naslu pass pass. Forse ma naqblux fuq il-metodoloġija, inti tixtieq li naħaffef aktar l-affarijiet, jiena naħseb li nistgħu nilħaq l-istess li din għal-qalbna tnejn iżda jeħtieġ li ħin sabiex bekk peress li jiena persuna pragmatika ma rridx minnaħa l-oħra nkun meqjus bħala xi ħadd li t-wiet ħaġa u ma jkunx jista' jagħmelhom. Allura, fi rigward il-nanomaterjali jiena impenjajt ruħi biex nwassal riżultat tajjeb fi rigward il-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-2009, il-komunikazzjoni li jmiss tal-Kummissjoni ser tkun akkompanjata mill dokument ta' servizzi tal-Kummissjoni li se jkun fiha rapport li titkellem fuq nanomaterjali fuq is-suq u tinkludi wkoll l-oqsma tas-saħħa u s-sikurezza kif propju talab il-Parlament Ewropew. Fir-rigward il-kwistjoni tal-standards li daħlet f'numru ta' domandi u ninkludu wkoll il-plakek tal-elettriku, il plugs Din kienet waħda mill-iktar kwistjoni diffiċli li kelli nagħmel bħala kummissarju. Hemm żewġ punti di vista differenti, wieħed minnaħa hija l-pożizzjoni tal-industrija Franċiża u Taljana u minnaħa l-oħra għandek l-oppożizzjoni tal-pożizzjoni tal-industrija Ġermaniża. Ma mhux dejjem hekk għax hemm parti tat-Taljani li huma favur il-proposta tal-Ġermanja, eċetera, eċetera. Allora sitwazzjoni komplikata ferm. Jimprovajt noħloq kompromess bejn il-partijiet Ġala darba kien hemm ftehim fuq il plaks fil-rigward il-charging tal-karozzi, issa rridu naqblu fuq dawk tal-ħitan tagħna. Rridu naraw kif ħanħaffa l-affarijiet għal ftehim u jekk ma jkunx hemm koordinament tajjeb wara l-impact assessment, naħseb li l-aqwa triq fl-opinjoni tiegħi hija li wara li jkun hemm perjodu ta' tranzizzjoni nadottaw il-proposta li jena nħoss li hija oġġettiva u li l-iktar waħda li sib qbil, naħseb li hija dik Ġermaniża, ma l-ewwel ħanistennew l-impact assessment, valutazzjoni tal-impatt. Naraw kif ħanimxu għax ikun hemm min irid il-perjodu ta' tranzazzjoni minn ma jrid u għalhekk ejja nivitaw li ma naslu sitwazzjoni li tkun ara għal kulħadd. Ħanistennew ħaġa ħaġa naslu għall-invalutazzjoni tal-impatt u naslu għal ftehim fuq il-plakka tal-karozzi, tal-recharging tal-karozzi li ħadmu bl-elettriku u mux nibqaw nwebsu rasna u nibqaw fuq pozizjoni waħda nija biss fuq il-plugs li kunu maħlin fil-rigward il-ħitan tagħna domestiċi. Irridu naslu għal qbil, naf li mhix kwistjoni sempliċi qed nitkellmu fuq eh, taljani, kompatrioti tijaj, nwiġa panke li surprodi fuq l-użu tal-satellita fil-rigward il-ġlida ta' dibdi fil-klima l-ilma u wieġeb ukoll l-Onorevoli Gutierrez b'dan. U wieħed mill-istrumenti li għandna nistaw nagħmlu konferenza sħiħa fuq is-satelliti. Għall-osservazzjoni tad-dinja huma fondamentali, speċjalment dan nitkellem dwaru meta nittaqa' ma' ħbieb Afrikani tagħna fir-rigward eh, l-nixfa hemm ħafna problemi problemi li anke titqajmu fl-Ewropa, l-aspett tal-prevenzjoni tal-terremoti, kif qajjem sur prodi, kif għarraftek il-bira u anke wara l-laqa li kellna fil-provinċja ta' Modena, l-Unjoni Ewropea użat tat lok biex ikun hemm l-użu tal-GMES li tintuża bħalma ġara f'terremoti oħrajn u nżid ukoll li għandi l-intenzjoni li nħejji proġett pilota. Fis-settur tal-kostruzzjoni ħajkun hemm dal-proġett pilota fejn nkunu nistgħu ikon frankar tal-enerġija, ġifiri kostruzzjonijiet li jkunu favur l-ambjent, green buildings, u mbagħad noħolqu ukoll ehm, euro kodiċi numru 8 fil-fatt fir rigward il-mapping tal li huma dawk il-postijiet mill-quta mit-terremoti u mit-teżżiżit fuq il-Kumitat Ewropew ta' Standardizzazzjoni rridu niżaw il-kodiċi Ewropew 8 u naraw kif dan ħajntuża mill-professjonisti. Proġett fuq dan l-affarijiet ta' terremoti u ta' teżiżit ħaj jintużaw propju fiż-żoni li hemm l-aktar sogru li seħ terremot jew teżiża. Fi rigward imbagħad is-suġġett ta' turizmu, Iva huwa suġġett importanti anke għal ħarsin tal-ambjent, anzi fil-komunikazzjoni tagħna ta' turizmu aħna ninsistu propju fuq it-turizmu ambjentali, qegħdin eh, nfasslu l-implementazzjoni ta' wieħed minn dawk il-punti ewlenin tal-turizmu tul il-xatt tagħna tul il-kosta u din flimkien mal-onorevoli mal-kummissarju Damanaki din hija importanti ħafna anki għal ħarsien tal-wirt ambientali tagħna. Fir-rigward il-wirt storiku dan huwa suġġett li ħajkun eh, fiħdan kuntest ta' Smart City, fir-rigward eh, dan propju ħajġi provat f'Lulju u l-Kummissarju Ottinger u Kalla su Cruz qed jaħdmu fuq dan. l l-ICT jiena naqbel ukoll Il-teknoloġiji ta' informatika u ta' komunikazzjoni ma' importanti anke għal din it-tielet rivoluzzjoni industrijali u anke fir-rigward politika ta' turizmu li jena nħoss li huwa wieħed mis-setturi l-aktar ewlenin għal tkabbir Ewropew. Naħseb li nistgħu nimxu qudiem. Fil-fatt, fil-punt 25 fil-20 saħaq li s-settur ta' turizmu tal-vjaġġar huwa fondamentali għat kabbir u l-kostruzzjoni u anke għal postijiet ġodda ta' xogħol. Ġew 20 qed jħeġġeġ biex ikun hemm dawn il-politiki qed jagħti sinjal importanti għalija flimkien ma' dak li qed ngħid u qed niproponi fiħdan il-Kummissjoni biex ikun hemm regoli ġodda fir rigward il-viżas turistiċi biex ikun hemm aktar regoli flessibbli biex bekk turisti li jkunu ġejjin minn pajjiżi barra mill-Ewropa pa' Ċina, Russja u l-Amerika tisfel ikunu jistgħu igawdu minn dan. Turizmu huwa settur fondamentali anke fir rigward il-ħarsin tal-ambjent, importanti, naqblu fuq dan, importanti li ma' siti turistiċi nemżu din l-importanza. Jekk hemm problema fl-istruttura tagħna ta' turizmu, dinija li mhux bizzejet, mhux daqshekk settur industrijali. Fuq l-ICT aħna minna pjattaforma teknoloġika involvejna il-setturi kollha industrijali li interessati fuq dan u setturi ta' turizmu sabiex bekk il-turizmu Ewropew kollu infrastrutturi dejjem aktar kompetittivi, dejjem aktar moderni u dejjem aktar jirrispettaw l-ambjent u jniġsu anqas. Ħalli bekk dan ikun jista' jkun element awlini li wassal kabbir. Fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea ħafna drabi jirrappreżentax raħda fil 12 anke r-Renju Unitu huwa interessat bisħiħat fit-turiżmu li huwa xprun importanti għal kwalità u għalhekk ħares aktar ċittadin, speċjalment pereżempju il- għall-ikel u koll. Eh, importanti anki għal setturi oħra, ġifiri tessuti, l-alta moda, anki fir rigward reach, aħna tlabna l-imprenditori tagħna jieħdu sagrifiċċji, jirrispettaw ir-regoli u l-kwalità tal-prodotti ta' tessuti tagħna hija kompetittiva ferm, anke fir rigward il-ħarsin tas-saħħa ta' min jilbes il-ħwejjeġ tagħna prodotti fl-Unjoni Ewropea. L-imprenditori tagħna jridu jħarsu ir-regoli ta' riċ kif nuxira. Għalhekk jiena provajt ndura din istrateġija politika ta' tielet rivoluzzjoni industrijali u laqqa magħha l-politika tur turizmu kol li importanti wara provajt inġannata għaw. Dawn huma parti kollha tesser żgħar li jagħmlu parti minn możawk możajk kbir politiku li l-koll flimkien irridu nibnu. Il-Kummissjoni mingħajr l-apposta l-Parlament ma tista' tagħmel xejn minn dan. Għalhekk jiena provajt illum nispjega dak kollu li qed innagħmlu nittama li jkompli nkompli kolli l-appoġġ tagħkom mhux kritiku biss imma dejjem kostruttiv u ħanamel użu tajjeb mis suġġerimenti kollha rċevejt matul dan ismih. Grazzi. President. Herr Kommissar Tajani, ich bedanke mich recht herzlich im Namen der... Grazie, Kommissarju Tajani. Nishtiq nirringrazzjak minn qalbi fisem il-Kumitat tal-li tajtna din l-opportunità sabiex ikonna dan l-iskambju miegħek fuq sija u nofs fil-fatt. Kien hemm ħafna mistoqsijiet u ħafna tweġibiet iktar mill-li adattati. Aħna napoġġawk, il-Kumitat tal-Ambjent jappoġġak għat-tielet rivoluzzjoni industrijali ġurnata wara l-oħra. Fuq ek naħdmu, namlu hekk, nippruvaw wittu triq sabiex naslu hemmhekk u jekk tixtieq twettaq dak li inti tkellim dwaru llum aħna ħanejnuk tassow. Grazzi ferm u nħarsu l-qoddim biex nerġaw naraw hawnhekk fil-kumitat dal-waqt. Tinsiex aħna l-ikbar kumitat leġislattiv fil-Parlament Ewropew. Moment, die Sitzung ist noch nicht beendet. Stennow, stennow, għatfadlinna, għadna ma spiċajnix. Fl-10 ta' filgħodu għada niltaqgħu għal-votazzjoni u d-disa ta' filgħodu il-laqgħa tal-koordinaturi. Disa ta' filgħodu l laqgħa tal koordinaturi tal-koordinaturi, l laqqa tal koordinaturi l-kumitat komitat tal votazzjoni da kollox għallum, l lejla tajbam u niltaqgħu għada. Grazie.